prezzijiet ta' żejt u ta' komoditajiet oħra u anki bħala eh, l-impatt ta' nuqqas f'attività f'mod ġenerali u l-kondizjonijiet fis-suq ta' xogħol fl-2009 l-inflazzjoni annwali kienet fin-negattiv anki minħabba dinamika tal-prezzijiet tal-komoditajiet mod partikolari iż-żejt u eh, effetti assoċjati jekk neskludu l-enerġija u il- l-HICP naqas ħafna mill-Mejju eh, tal-2008. Dan wassal għal tnaqqis fil-profitti fil-2009. F'Marzu tal-2010 l-inflazzjoni fl-euro euro zdidet 1.4% minn punt 9% fi frar minħabba il-prezzijiet tal-enerġija. Madana kollu, minħabba l-irkupru kajman u il-qat, l-rata ta' qat u l-inflazzjoni se tibqa moderata fl-2010 u anki fil-medda ta' żmien medja. U l-inflazzjoni fuq medda ta' żmien medja u twila se tibqa skont l-anijiet tal-Governing Council li l-inflazzjoni tibqa madwar 2% tul l-2010. L-irbit tal-aspettazzjonijiet tal-inflazzjoni jirriflettu u koll il-politika tal-ECB Fl-2009 it-kabbir annwali tal-M3 u ta' MFI loans naqsu b'mod sostanzjali b'mod parallel lejn tmiem is-sena li għaddiet dawn ir-rati ta' tkabbir kienu fin negattiv. Kollox ma kollox l-iżviluppi l-iktar reċenti fil-swieq tal-flus u tal-kreditu jappoġġaw il-riski ta' inflazzjoni baxxa. Fl-2010 fi frar self lejn is-settur privat kien ta' madwar minus 0.4% self fis settur privat se jibqa' baxx fix-xhur li ġejjin imma ta' min wieħed jgħid ukoll illi s-self lil banek fis-settur privat jista' jingħaqad ukoll ma' żviluppi fil-tkabbir l self l familji li kien pożittiv fix-xhur li għaddew u self l korporazzjonijiet mhux finanzjarji li kien fin-negattiv għalla volja fifrar il-dawn dan is-self kien pozittiv dawn id-differenzi jaqblu wkoll mar dak li ġara fl-modi. Is-sena li għaddiet fil fambjent ta' pressjonijiet inflazzjonarji imnaqsa bejn jannar u Mejju il-bank id-deċida illi iżid 50, fil, uh, eh, 50 basic 150 basic points. L-rati tal-interessi tal-ICB ma nbidlux minn Mejju tal-2009 u il-Governing Council huwa tal-fema li irrati rati tal-interessi tal-Bank Ċentrali Ewropew għadhom validi u eh, l-istabilità fil-prezzijiet se tkompli. Barra mill-żieda tal-policy rates, il-Governing Council ħa miżuri oħrajn ta' appoġġ fl-2009 sabiex ikunem eh, funzjonament tajjeb tal-money market, tajjeb il-kondizjonijiet ta' finanzjar u jagħti iktar kreditu lill-ekonomija. Dawn il-miżuri li mhumiex miżuri standard laħqu l-anijiet li kienu maħsuba jom b'mod partikolari għamlu pressjoni fuq il-money market rates u hekk en biex jiffinanzja eh, il-familji il il il u il-korporazzjonijiet. il, -korporazzjonijiet. Um, il l-impenn tal-Bank Ċentrali Ewropew biex iżomm l-istabilità fil-prezzijiet kompla biex iwassal għal iktar stabilità anke fuq medda ta' żmien medja u jgħin u jixpruna l-irkupru fil-żona euro f'mumenti diffiċli u inċerti ħafna. Meta l-Bank Ċentrali Ewropew adotta dawn il-miżuri li mhumiex miżuri standard kellha wkoll uh, strateġija biex imbagħad taqtaħħom bil-mod il-mod dawn il-miżuri meta ikun hemm il-kupru fl-attività ekonomika il-Bank ċentrali bdiet tnaqqas ftit ftit dawk il-miżuri illi kienet introduċiet u li ma kienx għatem bżonnhom. Il-ħruġ u l-twaqif ta' dawn il-miżuri kien u għadu xira biex ma jwassalx għal distorzjonijiet fis-sieq li jistaw iwaslu għalihom dawn il-miżuri jekk jinżammu iktar milli hemm bżonn u jippermettu wkoll lil banek biex isaħħu il-bilanċi tagħhom għalhekk f'Settembru tal-2009 u fil-bidu ta' Marzu 2010 aħna id-deċidejna illi naqtaw bil-mod il-mod xeħut mill-liquidity provision measures u li innaqsu u koll il-numru, l-frekwenza u l-maturita ta' operazzjonijiet finanzjari iktar um, fit-tul bat eh, morna lura għal proċeduri ta' tender għal eh, operazzjonijiet ta' finanzjar iktar fit-tul u dawn l-affarijiet se jibdew minn għada. Fl-istess ħin aħna se nkomplu biex natu eh, likwidità lis sistema bankarja ta' zona euro billi immexxu aħna l-operazzjonijiet finanzjarji permezz ta' fixed rate tender procedures għal kemm hemm bżonn u żgur għalmenu sa Ottubru ta' din is-sena dan sabiex niffaċilitaw loti ta' kreditu lill-ekonomija ta' żona euro u nkomplu nappoġġaw l-irkupru u nejnu nixprunaw l-irkupru tagħha. Memx għalfejn ngħid illi jekk ikun hemm eh, riski għall-istabilità tal-prezzijiet il-Governing Council jieħu ukoll azzjoni. U issa nitkellem dwar il-politika fiskali pożizzjonijiet budgetari fiż-żona euro marru għall-ar mod sinifikanti fl-2009 bħala riżultat tal-tnaqqis ekonomiku il-stimulus eh, tal-politika fiskali u affarijiet oħrajn. L-Eurostat għalet fl-istimi tagħha illi il-deficit ratio fi zona euro ziet minn 2% tal-GDP fl-2008 għal 6.3% fl-2009 mis 16 il-pajis li għamlu parti mid-zona euro 13 minnom diġa għandhom uh, excessive de deficit procedure u din is-sena il-pajizi kollha ta' zona euro se jkollhom uh, deficit iktar minn 3% tal-GDP. Skont il-stability programs aġġornati, Uh, eh, mux se jkun hemm xi tibdil fil pożizzjonijiet fiskali sal-tmiem l-2011 jew l-2012. Għabbażi ta' dawn il-programmi rajna u koll li il- dejn medju għal ratio tal-GDPs qed mistenna li jiżdied għal 87% fl-2012 meta mqabbel ma' 66% fl-2007. Jiġifieri 21% iktar minn ħames snin ilu. Jiġifieri l-iżbilanċi fiskali huma sostanzjali broad base u naħseb illi se jkomplu għal ftit żmien ieħor eh, il-fatt il li dan il-pozizjoniet fiskali marru għallar eh, hija uh, realtà li iktar, iktar vera minn f'pajjiżi oħrajn l-Irlanda, l-Greċja u Spanja kellhom uh, ratios tal-deficit ta' bżewġ figuri fl-2009. Il-budget deficit tal-Greċja fl-2009 wera li kienem zbilanċ fiskali kbir ħafna u li jumbat wassal reazzjonijiet negattivi fis-suq. meta l-autoritajiet Griegi għalu li se jihdu uh, miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali f'Marzu tal-2010, il-Bank ċentrali laqat dawn il-miżuri biex uh, jilħqu l-għanijiet budgetarja l-2010 u dawn il-miżuri rridu jiġu implementati f'waqthom u b'mod effettiv. Madana kollu minkejja l-impenn tal-gvern Grek illi jimplementa bisħiħ il-miżuri li kien ħabbar l-2010 u l-istqarrijiet mill-kapijiet tal-istat ta' zona euro ta' li smajnijom fil-25 ta' marzu u mill-grupp ta' eh, l-Eurogroup fil-11 ta' april il-pressjonijiet tas suq finanzjarju komplew u għanzi zdiedu eh, dan l-axar. Huwa essenzjali illi il-programm ekonomiku li bħalissa qed jitfassal mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Bank Ċentrali Ewropea, mill-Fond Monetarju Internazzjonali u flimkien ma l-autoritajiet Gregi jispeċifika miżuri fiskali komprensivi u riformi strutturali li jindirizzaw il-kawżiet li huma fil-qalba tal-izbilaċċi u il-djufijiet um, strutturali li hemm fil-Greċja sabiex jiżguraw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u itejbu il-kompetittività tal-pajjiż. B'mod iktar ġenerali hemm xi tħassib ukoll li il-persistenza ta' sbilanċi fiskali fl-Europa u f'nadi oħrajn għandhom nejn jimmina il-fiduċa tal- pubbliku fis sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u jwassal għal riski għal tkabbir ekonomiku u l-istabilità finanzjarja. F'dawn iċ-ċirkostanzi il-patt ta' stabilità u tkabbir illi tfassal biex ħares il-pozizjonijiet fiskali sodi qed jiffaċċa l-ikbar sfida eh, minn meta ġie adottat fl-1997. Għalhekk issa huwa essenzjali li l-pajjiżi ta' żona euro jirrispettaw id-dispożizzjonijiet ta' dan il-patt. Minnaħa l-oħra, eh, jider illi skont il-programmi ta' stabilità ġurnati il-pajjiżi ta' zona euro li huma soġġetti għal deficit procedure Eh, jikkorreġu dan id-deficit skont l-iskadenzi tal-Kunsill ħaġa li tħeġġiġna hija li dawn il-programmi jinkludu kollha miżuri biex inaqsu l-infiq min-naħa tal-gvern u l-esperjenza turi li dan huwa l-aħjar mod biex wieħed jasal għal tnaqqis dejjemi tal iżbilanċi fiskali. Madana kollu f'ħafna programmi ta' stabilità l-istrateġiji fiskali li huma prezentati uh, eh, mhumiex ibbażati fuq miżuri speċifiċi għal snin eh, għal snin iktar uh, futuri. U f'ħafna każi dawn il-programmi huma ibbażati fuq preżunzjonijiet makroekonomiċi il-Bank Ċentrali Ewropew jilqa l-istqarrija tal-Kunsill Ewropew tal-25 ta' Marzu fejn il-Kunsill qal illi eh, tenna l-impenn tiegħu biex jissaħħaħ u jikkomplementa l-qafas istituzzjonali biex irawwem disċiplina budgetarja u jiżgura li jkun hemm sostenibilità fiskali il-ħolqien ta' task force biex toħroġ bi proposti biex nilħu dawn l-anijiet u biex teżamina l-alternativi kollha biex jissaħħaħ il-qafas legali huwa pass il-qoddim importanti b'mod partikolari huwa importanti wkoll li aħna ntejbu l-inċentivi għall awtoritajiet nazzjonali biex dawn ikomplu jaħdmu fuq politiki eh, fi żminijiet pożittivi biex isaħħu il-finanzi pubbliċi u biex jiżguraw il-sorveljanza ekonomika twassal għal azzjoni eh, politika effettiva li tevita riski budgetari u tindirizza problemi strutturali biex tipromuovi il-kompetitività tal-ekonomiji Ewropej. Sinjura President, nikkonkludi billi nitkellem dwar kwestjonijiet li għandhom xaqsmu ma' regolamentazzjoni u supervizjoni finanzjarja f'dak li rigwarda il riforma regolatorja li definew il-leaders, il-mexxejja tal-G20, eh, sar diġa ħafna xogħol u għadu jsir ħafna xogħol. Imma xorta ma nistgħux noqogħdu bidejna fuq zaqna. Huwa importanti li il-pass għal-riforma regolatorja jinżamm għad baqa ħafna xisir. L-ewwel huwa essenzjali illi riformi maħsuba waslu għal qafas regolatorju li huwa globali u armonizzat. It-tieni net hija priorità urġenti illi il-proposti li joħroġ bihom il-Kumitat ta' Basel fuq il-standards tal-likwidità ikunu kalibrati u finalizzati sa' tmim din is-sena. U t-tielet net hemm bżonn li niżguraw li l-qafas regolatorju jiġbor b'mod effettiv l-istituzzjonijiet finanzjarji li huma importanti sistemikament u eh, li il-problemi li huma marbutin magħhom jiġu indirizzati u solvuti. Fl-Unjoni Ewropea eh, tisħiħ tal-Capital Requirements Directive għandu jitkompla dwar it-twaqif ta' affas supervizorju finanzjarju Ewropew huwa importanti li proposti li tagħmel il-Kummissjoni uh, jiġu Eh, finalizzati mal-arkem jista' jkun u li l-partijiet kollha rilevanti jiftemu fuq it-test legali sa sabiex il-European Systemic Risk Board u tlet awtoritajiet supervizorji jkunu qegħdin jaħdmu u jagħmlu xogħolhom sa l-ewwel ta' Jannar 2011. Għandna nżommu dan il-pass li issa badna. Najdilkom li l-Bank Ċentrali Ewropew għamel progress kbir fit-tejjiet tiegħu biex jiżgura li il-bank ikun jista' jagħmel x-xogħol tiegħu b'mod effettiv u jiena nixtieq niżgurakom illi l-appoġġ illi il-Bank Ċentrali Ewropew se jagħti mhux se jkollu ebda effett fuq il-għanijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-mod kif din tagħmel xola, skont kif definit fit trattat lan ewlieni tal-ECB huwa illi tħares stabilita tal-prezzijiet u il-politika monetarja unika hija maħsuba biex tilħaq dan il-lan ukoll. Il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Banek Nazzjonali ċentrali u koll irridu jimxu u jwetqu dak ix-xogħol u jħadmu dawk is-setats li inatawlhom mill-trattat mandu jkunem ebda konflitt bejn il-politika monetarja tal-ECB li hija maħsuba biex tħares l-istabilità tal-prezzijiet u l-mod kif twetta eh, xola li għandhom iwaslu u biex ħarsu iktar l-istabilità um, fil-prezzijiet. Fl-implementazzjoni tal-politika monetarja tal-ECB u dik il-politika tal-Banek Ċentrali Nazzjonali mumiex ma jaħdmux waħda kontra l-oħra. Anzi dawn il-politiki iħarsu jilqaw kontra riski sistemiċi u ehm, jamlu tajja palijom jek dawn jinqalaw. Għalek l-implementazzjoni f'waqta u implementazzjoni konsistenti ta' reformi regolatorji u supervizorji, mod partikolari il-ħolqim ta' afas. Um, ġdid għal supervizjoni makroekonomika u se jkompli naqqas il-riski sistemiki u jsaħħaħ is-sistema finanzjarja Ewropea għal Bank Ċentrali Ewropew huwa privileġġ li din ġiet f'data brol importanti ħafna biex twetta il- supervizjoni makroekonomika fl-Unjoni Ewropea għal kem aħna għanna bieċa xogħol ibsa u d-dimna Jena fiduċus il l-Bank Ċentrali Ewropew flimkien mal-Banek Ċentrali Nazzjonali u il-membri kollha tal-SRB se jirnexxilhom jelbu din l-sfida. Sinjura President, onorevoli membri ta' dan il-Komitat, il-prezentazzjoni tiegħi hawnhekk illum quddiem il-Kumitat tagħkom huwa hija l-aħħar waħda bħala Viċi President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U jiena nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom għal ehm, l-opportunità illi kena dejjem biex naqsmu l-opinjonijiet tagħna hawnhekk dejjem apprezzajt il-kooperazzjoni u dialogu illi dejjem kellna mal-Kumitat fuq l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom u lest nirwieġeb il-mistoqsijiet li jista' jkollkom. Thank you. Uh, thank you, uh, Mr. Papadimus. I think the... Grazie, Sir Papademos. Naħseb li l-applaws juri li aħna nirrikonoxxu u nirriċiprokaw ir-relazzjoni e, tajba li kien hemm dan il-kumitat. U miak u wkoll il-President u l-bqija tal-Viċi Presidenti issa ser naddu għal e, mistoqsijiet ngħidilkom li fuq il-lista biex dawk li jixtiequ jitkellmu għamlu li sinjal malajr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 l ħar punt tiegħek kien l-ewwel punt fuq il-lista tijaj. Għaw problema bit-traduzzjoni, bl-interpretazzjoni tijaj, President? Funktioniert? Ja, Herr Vizepräsident, Ihr letzter Punkt ist. Grazie, Sorry, Vice President, l punt tija kien l-ewel punt fuq il lista tijaj. Jena u kol xtaqt nir ingrazzjak għaxxol li għamilt fi Zanaro u għal-munita unika tana. Dejjem kont Inti dejjem ħdim tal-istabilità tal-euro. U um, kont les li tintaqa' mal-membri parlamentari Ewropej kif fi Brussel kif ukoll ġewwa Frankfurt Allora ni ringrazzjak ta' dan. L-ewwel net dwar il-kriżi fil-Greċja. Ma nistawx nistaw il-fatt li il-pakket tal-bailout fl-aħħar mill-aħħar ser ser jiġi maqat ma' domanda għad dritt ta' supervizjoni dak li qed jiġri fil-Greċja mill-kredituri tagħha. Aħna għanna banek gbar fil ġermania li ma kredituri tal-istat Grek u Allura dan jisteħloq xi problemi għal dawn il-banek. Taħseb li hemm possibilità ta' tieni kriżi għal banek fil-futur? Tieni punt, fil-Ġermanja f'pajjiżi hemm ekonomisti li qed jgħidu li l-pakket ta' ristrutturazzjoni li aħna qegħdin nistennew mill-Greċja jinkludi riskju ta' depressjoni serja ħafna, mhux qed ngħid li din l-opinjoni tiegħi, iżda Inti tista' tiftakar Sir Brunning li kien responsabbli għall-ekonomija ġermaniża taħt il-Nazi u huwa kien għata l-infiq tal-istat u riżultat ta' dan kollu kienet depressjoni. Sela punt li l-patta tkabiru stabilita għandu lan li solvi problema li aħna ikonna politika monetarja unika iżda mhux politika fiskali unika. Il-pat jider li ma kienx bizzejiet mux biss meta n-nis ikun qed jiksu regoli iżda wkoll nħabba l-fatt li fattur wieħed fl-istabilità l-kompetittività mhijiex kopert. Eżempju, pajjiż bħal Spanja kellu bilanċ eh, budget bilanċjat Pero iżda mbagħad minħabba il-politika ekonomika kil kienet tifoka wisq fuq il-settur tar real estate emmek Spanja spiċċat ukoll b'deficit. Għandaq san nixtieq inkun naf x'inhu s-suġġerimenti tiegħek biex insolvu problemi ta' dan it-tip fil-futur. Grazzi naħseb li ser ikolli nieħu qatt ta' domandi qabel ma ikonna risposta. Naddu għal enjek joġbok. Signora President, grazie Sur Vici President għal din il-prezentazzjoni li għamiltinna dal-ħodu. Għandi zewċ mistoqsijiet għalikom l ewwel mistoqsija rigwarda il-negozjati li huma li se jsiru din il ġemma bejn il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Zona ċentra, euro, il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-awtoritajiet Grigi Nixtieq nitkellem eh, miegħek dwar dan il ftajim Jiena nixtieq nkun naf x'inhu r-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dan in-negozjati, nixtieq ukoll nkun naf eh, x'wol konkret jista' jkollha il-Bank Ċentrali Ewropew eh, f'dan il- f'dan il-negozjati un bat dwar problemi budgetari fil żona euro dwar il-konklużjoni li inti semmejt li 13 il-pajjiż mid-żona euro għandhom problemi bħalissa problemi budgetarji, inti semmejt mod partikolari il-Greċja, semmejt miżuri li jittieħdu li diġa qed jitħadmu mill-awtoritajiet Griegi għattu kol illi kienu miżuri ambizjużi ma meħtieġa u għattu kol illi minkejja dawn il-miżuri il-pressjoni minnaħa ta' swiq xorta komplet u f'dawn l-aħħar ġimma din il-pressjoni komplet tiżdiet. Jiena nixtieq nistaqsik x'taħseb illi qed wassal għal din il-pressjoni minnaħa tal-swieq taħseb illi forsi din hija dovuta nuqqas ta' fiduċja minnaħa ta' swieq fir rigward ta' dawn il-miżuri illi tħabbru li qegħdin jitħadmu fil-Greċja bħalissa? u jekk u inti taħseb illi din il-pressjoni hija biss lejn il-Greċja jew hija pressjoni li se titpoġġa fuq iż-żona euro kollha kemm hemm xi mezz illi intom tbidlu il-politika tal-Bank Ċentrali Ewropej, il-politika li tajt li il bank ma jistax jati b'mod dirett il-flus lil-pajis eh, imma l banek kommerċali għalix inkella ikunem il-riskju illi tkompli tizdit il-pressjoni. Grazzi. Waiting for the translation to finish. Filip. Filip Ekjoġbok. Grazzi, Sur Papademos, grazzi għal-presentazzjoni tijak tali li għatmana l-lum. Għal grupp tal-ħodar aħna nirrispettaw ħafna l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda nixtiequ naraw l-istess tip ta' indipendenza għal politiċi biex jiddeċidu x'azzjonijiet ser jittieħdu. Bosta drabi f'dan il-Kumitat rajt li meta l-Bank Ċentrali Ewropew juri li hemm bżonn ta' konsolazzjoni fiskali, mezz wieħed biss li qed jittieħed. Dinja politi statement politiku li qed tieħu hawnhekk. tinja eh, deċiżjoni politika ta' kif niksbu dan il din il-politika fiskali. Din mhijiex xi ħaġa li tagħmel sens mhux mhux ħaġa mhux sostenibbli. Pero il-fatt li it-prova zid it-ħul jew tnaqqas l-infiq dan mhux affari tiegħek, mhux xogħlok. U id-daqs tas settur pubbliku f'ekonomija ma jurix miewx indikatur tal-effiċjenza ta' ekonomija. Eżempju, is-saħħa fl-Istati Uniti dinja kwistjoni ehm, privata. 16% eh, tal-GGP jidri minn fuq fuq hekk eh, waqt li fl-Ewropa 12% tal-GDP jintuża għal healthcare, għal għajnuna ta' saħħa. Allura jekk tridu li l-Bank Ċentrali Ewropew jibqa' indipendenti, irrispetta il-deċiżjoni ta' dawk li faslu l-politika jekk jogħġbok. Grazzi. Naħseb li ġbarna għad ta' domandi interessanti għalik jekk jogħġbok tista' tirrispondihom. Għandna erba' membri oħrajn li jixtiequ jisaqsu domandi. L-ewwel domanda dwar il-kriżi jekk għadiex qiegħda tikber il-kriżi jew tkompli l-kriżi u hawnhekk ukoll jinvolvi xi riskju dwar il-fatt li jista' jkun hemm xi round ieħor tal-kriżi bankarja. Nista' ngħid li bħalissa aħna mhux qed nistennew li dan ser ikun il-każ, però huwa ċar li s-sistema bankarja fiż-żona euro iżda wkoll fl-Unjoni għadha qiegħda tiġġusta il-proċess għadu għaddej, pero hemm sinjali li din il-krizi qiegħda tonqos, pero ma nistawx niskludu l-fatt li fis-sena f'din is-sena bħala riżultat tal-attività ekonomika moderata ikun hemm xi telf fuq is-self mill-banek eżempju u dan se jkompli jizdiet minħabba feedback adverse loop kontrarju għall ekonomija rekali u sistema finanzjarja fil-sistema tal-banek. Ovvjament, hemm ukoll materializzazzjoni ta' riski u kol sostenibilità fiskali li jżidu l-inċertezza u jżidu ma' riski li diġa qed niffaċċjaw mis sistema bankarja. Però, b'mod ġenerali naħseb li aħna ħriġna mill-kriżi u fis-sistema bankarja u li l-kupru mistenni tal-ekonomija anke jekk huwa wieħed moderat ser jgħin biex ikun hemm eh, żviluppi pożittivi. Ġi suġġerit ukoll li program ta' konsolidazzjoni fiskali li jimmira li naqsu id-deficit tal-budget Eh, għal inqas minn 3% f'perjodu qasir ħafna jista' joħloq depressjoni ekonomika u x'numa l-konsegwenzi ta' dan. Jiena ikolli ngħid li b'mod ġenerali aħna ma nistgħux naslu eh, għal konklużjoni li l-konsiderazzjoni fiskali mod partikolari fuq perjodu ta' żmien ta' snin ser ikollu effetti iż-żiena fuq il-prestazzjoni ekonomika fuq skabir ekonomiku. Jiena nixtieq ngħid anzi il-kontrarju. Jiena naħseb li importanti li nagħmlu distinzjoni bejn effetti fuq medda qasira ta' żmien li jistgħu jkunu taħsara għal konsolidazzjoni fiskali fuq l-attività ekonomika ma' effetti pozittivi fuq medda twila ta' żmien fuq l-ekonomija fuq l-attività ekonomika. U din hija xi nistennew dan huwa fil-fatt ir-raġuni għaliex konsiderazzjoni fiskali u s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi hija meqjusa bħala waħda mill-għanijiet ewlenin għaliex hekk dan ma jsirx b'mod inevitabbli l-impatt u kol fuq is settur privat ser jkollhom effetti żina ħafna fuq l-attività privata ekonomika. Allura, lan ta' finanzi pubbliċi tajbin saħħithom u eh, finanzi sostenibli huwa li ikunu iktar saħħithom fuq meda twila ta' żmien u wkoll nixtieq ngħid li f'dawk il-pajjiżi li hemm eh, aġġustamenti fiskali fuq medda qasira ta' żmien dawn ser jibbenefikaw fuq medda itwal ta' żmien mill-effetti ta' dan eh, dawn it-tibdiliet fiskali għaliex inqas fondi, inqas pejjeż għal fondi u rilax ta' risorsi li se jkunu disponibbli għall appoġġ tal-ekonomija privata. Jina hawnhekk nixtieq nżid ukoll li bħala meta il konsidrazzjoni fiskali tib tkun għadha miexja, l-effetti bħal marajna fil-Greċja u f'pajjiżi oħrajn se jiġu imtejba. U għek sena di għattilet domanda li ġejt mistoqsi, ġustament fiskali u kombinat ma' riformi strutturali li ser jgħinu l-ekonomija u jtejbu l-kompetitività internazzjonali. Dan ser ikun channel addizzjonali li permezz tiegħu l-ekonomija l-attività ekonomika ser tiġi appoġġata. Jiena naqbel li fis-snin li ġejjin, fis ftit snin li għaddew, fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali ma kienx hemm biżejjed eh, disciplina fiskali mod partikolari fi żminijiet tajbin għaliex dawn huma żminijiet meta il-buffers fiskali għandhom jiġu mibnija biex nindirizzar problemi ta' waqt reċessjoni, iżda wkoll is-sorveljanza ekonomika ma kienx waħda effettiva biżejjed mhux mhux eżattament fi rigward tal-monitoraġġ, il-monitoraġġ sar iżda fl-assessjar jar ta' l-implikazzjonijiet u ta' zieda fil-divergenzi fil-kompetittività u l-sbilanċi finanzjari li għandhom effetti kemm fuq l-ekonomiji tal-pajjiżi li qed jisofru minn din tnaqis fil-kompetittività iżda fuq l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u għal daqstant ser insemmi punt li ġa semmejtu fl-introduzzjoni tiegħi. Aħna nistenew bil-ħerqa li ikunem tisħieħ fil-patt ta' tkabiru stabilita u kol fil-qafas istituzzjonali li ser jgħin biex jitejjeb l-akkumulazzjoni tal-insbilanċi fiskali u biex jieħu azzjoni tajba kif suppost u fl-istess u ukoll il-twissieħ tal-sorviljanza ekonomika biex inkunu nistgħu insegu l-iżviluppi li qed isiru fil-kompetittività u wkoll nafsu li jkun hemm azzjoni tajba biex nerġgħu nsaħħu mill-ġdid il-kompetittività u ikonna koeżjoni effiċenti tal-ekonomija Ewropea. Kif deċajet, it-tax forsi star proposti f'dan ir-rigward. Fil-rigward tal-rwol ta' ċentrali Ewropew fil-negozjati, il-Bank Ċentrali Ewropew għajet mill imsieba flimkien mal-Kummissjoni Ewropea, iżda wkoll mal-IMF u ser jikkontribwixxi għal preparazzjoni ta' dan programm flimkien mal autoritajiet Gregi li għandhom jiġu finalizzati qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni fil-rigward ta' support mechanisms u koll rekolamentazzjoni tagħna se tinkludi enfasi partikolari fuq kwistjonijiet li kollox relata mal-ġustament fiskali li għal qofol ta' dan il-programm iżda wkoll biex imur lura għal domanda l-oħra fuq riformi li ser jgħinu il-kompetittività tal-ekonomija Griega. Punt ġenerali li xtieq nagħmel hawnhekk u li l-President semma bosta drabi huwa li u importanti ħafna li fl-ekonomiji ta' zona euro il-politiki nazjonali ekonomiċi kemm fiskali kif ukoll politiċi tal-labor market u kol riformi strutturali għandhom jiġu dizinjati u implementati bċertu mod li kun konsistenti bisih malan tal-Bank Ċentrali Ewropew u kol tal-Single Monetary Policy biex iżommu l-inflazzjoni binqas minn 2% dan huwa benchmark għall implementazzjoni u d-dizin tal-politika eh, ekonomika nazzjonali għaliex dan ma nistawx nindunaw li iktar tard dawn jistaw jiddivijaw mill-inflazzjoni ta' 2% u għallura din tista' tkun eh, xi ħaġa li tgħin u tagħti gwida kemm fil-politika fiskali kif ukoll fil-fis-suq tax-xogħol il-Bank Ċentrali jista' jkun bħala aġent li jista' jfaċil il-pagamenti, però il-Bank Ċentrali Ewropew mhux ser jagħti l-ebda finanzi u m'għandux iktar woli f'dan ir-rigward. Għanna għadi ma fusim bil-ħin, ovvjament. Issa nishtiq nitkellem fuq ċertu fatturi oħrajn li affettwaw il-reazzjoni eh, tas-suq, però naħseb li il- L-iktar ħaġa importanti kien l-abilità fiskali tal-Greċja u wkoll kapaċità tal-pajjiż biex jagħmel rifinanzjament ta' dejn fuq medda qsar ta' żmien. Hemm xi inċertezzi oħrajn, fatturi oħrajn, però l-iktar ħaġa importanti bħalissa hija li nħarsu l-qudiem u naraw kif dan il-programm jista' jiġi finalizzat b'suċċess u fil-ħin fir-rigward l enfasi tal-Bank Ċentrali Ewropew fil rigward tal-infiq biex naqqas id-deficit, nixtieq ngħid l Femnet naqbel ma li daqs ta' settur pubbliku mhux neċessarjament indikatur ta' l-effiċenza tiegħu iżda spiss ikun. U allura jekk naraw l-esperjenza fatta pajjiżi fatt ta' żminijiet għalkemm naqbel li dan mhuwiex neċessarjament il-każ iżda hemm ukoll eżempji ta' pajjiżi li għandhom settur pubbliku kbir huwa effiċjenti, f'ħafna każijiet oħrajn għandna esperjenza ħażina ħafna u għallura il-punt mhuwiex wieħed politiku għaliex dak li qed ngħidu u diġà għedtu f'waqt l-introduzzjoni tiegħi jina għed li jekk nifukaw fuq il-lat ta' l-infiq din tkun xaġa ħaġa importanti għaliex l-esperjenza rritna li dan huwa l-iktar mod effettiv li qabbażi tal-evidenza li għanna nistgħu niksbu eh, riduzzjoni iktar permanenti fir rigward tal izbilanti fiskali. aħna qed nippruvaw nħarx li l-esperjenza li il-passat li tagħna dawn ir-riżultati. Dan mhux eżattament mhijiex eżattament dikjerazzjoni politika iżda hija xi ħaġa li rajna mill-passat mill-esperjenza tagħna. Grazzi passoltu għanna problema għaliex qed insaqsu domandi li jeħtieġu eh, risposti dettaljati. Issa għanna sitta minn nies biex jitkellmu, mhux se nippermetti li jitkellmu iktar nies u se nieħu sitta li għandna. Għatfad l-inna erba minuti oħrajn biex nitkellmu, pero ser eh, inżit il-ħin bi kwarta għaliex ma kienx hemm biżejjed membri preżenti meta bdejna. Jekk iġobkom saqsu domanda waħda biss u iddumux iktar minn minuta. Nibdew bis-sur xuntis. Efkarstogirja κυρία Grazie, signora President. Sur Papademos, Sur Vici President, jena kontent ħafna li inti qiegħed hawnhekk illum nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt hawnhekk u nirringrazzjak ukoll għall prezentazzjoni li għamiltilna l-mistoqsija tiegħi gwarda kwistjonijiet marbutin mal-Greċja, ovvjament, imma it-tweġiba tijak mux se tkun uh, tweġiba ta' raġel Grek imma viċi president tal-Bank Ċentrali Ewropea. Issa, l-ewel net, xitħos inti dwar il-sem tal-Fond Monetarju Internazzjonali f'sitwazzjoni bħal din l-ewwel darba li qed tiġri x'inhuma l-konklużjonijiet illi inti tasal għalihom inti eh, bħala rappreżentant tal-Bank Ċentrali intom imħasba il-Bank Ċentrali taħseb illi eh, se jiġri xi ħaġa iktar eh, spettakolari kieku l-Portugal u xi pajjiżi ħor kollu bżonn għajnuna ta' dan it-tip. jekk l-IMF eh, timponi regoli ġodda għalix iħossu illi il-programmi ta' tisih budgetarju ma, ma joġbuħx se jkun ir wol tal-Bank Ċentrali Ewropew jekk ma jaqblux. Grazzi. Eżis kollegi, nistaqsikom biex tkunu fil-qosor li xiek dan ma tamlux mux fuq t tweġibilt, mux sew illi tħallu 3 minuti sur papa dimos biex u jieġeb 20 mistoqsija. Zvenek joġbok. Fil-qosor. Ta' rajt il-rapport annuali tijak, jena nisħa illi jena naħseb il-kwistjoni tal-izbilanċi interni u id-differenzi bejn l-istati membri dawn mumiex dirizzati biżejjed mill punt di vista tiegħi. Dan huma dirizzati tajjeb ħafna meta eh, nitkellmu dwar il-finanzi pubbliċi u l-politika ta' monitoraċ, iżda jkolli ngħid li r-rapport huwa xi ftit dajjef. Jien mhux sen għajam l-ebda mistoqsija, iżda nixtieq ngħid li wara Zjara eh, li kena fl-ECB, aħna mħazbin ħafna dwar id-drittijiet tal-Unjoni fl-istituzzjoni ta'kom u aħna naħsbu illi intom tidu segu standards internazzjonali dwar kif intom titrattaw l-organizzazzjoni tal-impjegati ta'kom. Tridu tamlu xi ħaġa hemmhekk. Jinser ngħid dan biss biex nirrispetta il-ħin allokat. Catherine Styler. Grazzi, Signora President. Grazzi, Sur Papadimus. Jena nistaqsi. Nista dwar il-lezzjonijiet ewlenin illi aħna nistgħu nitalmu mill-kriżi tal-Greċja. Qed nara paġna għet 58 f'rapport annwali tiegħek u kif eh, kulħadd qed jgħid dwar il-fatt li l-Portugal ukoll għaf f'sitwazzjoni mwera jien qed nara f'paġna wieħed 58 illi l-Portugal f'termini ta' riskju għali ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi għandu riskju medju flimkien mal-Belġu, l-Ġermanja, Franza, l-Italja, Lussemburgu u l-Awstrija fi zona euro. It-tassib tiegħi huwa dan li jekk aħna ma nitalmux il-lezzjoni eh, li ħadna mill-kriżi tal-Greċja ma nafx jista' jiġri fil-ġejjeni. U fl-aħħar minħabba li inti kont fil-bord jina nistaqsik min ser jissostitwik fil-ġejjeni. Dan il-komitat approva il-sostituzzjoni tejt il-President u dan ser ikun is-Sur Viktor Kostanzju. Il-kellem li jmiss Onorevoli Bullman. Sur Papadimos fissem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi jiena nixtieq nirringrazzjak ħafna għal-komunikazzjoni tijak ma din il-kamra fi snin li għaddew. Il-Greċja mux l-unika pajis affettwat, hemm bosta pajizi oħra wkoll. Il-Kummissjoni qalet illi aħna għandna bżonn ta' mekkaniżmu Ewropew. Din hija faċilità Ewropea biex tiggarantixxi li l-fondi għall-Istati membri minn spekulazzjoni jistgħu jiġu garantiti anke fil-ġejjieni. Jina nishtiq nisma l-opinjoni tiegħek dwar din il-proposta. U minħabba li d-dinja l-aħħar laqa tiegħek magħna hawnhekk jiena nishtiq nisma dwar l-opinjoni personali tiegħek dwar dan kollu, mhux bħala rappresentanta entità. L-aħħar żewġ kelliema l-Onorevoli Langen u mbagħad l-Onorevoli Ġuri. Ma trix titkellem? Okej, mela Anika. Grazzi, Signora President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel ħaġa. Riforma ta' sorveljanza. Ta' ġiżdaq sekk jekk jogħġbok. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija dwar ir-riforma ta' supervizjoni. Inti qed li din hija importanti ħafna. U importanti li aħna nirriformaw is-sistema kollha. Tkun ħaġa tajba kieku din nkun nistgħu nagħmlu fija nar. Aħna hawnhekk fil-Parlament qegħdin dejjem nitkellmu dwar soluzzjoni Ewropea. L-aktar għal ċertu banek. Irrid ikonna supervizjoni hemmhekk u fil-Kunsill tal-Ekofin u fil-proposta tal-Komissjoni wkoll Dan kollu għadu jitkellem dwar supervizjoni nazzjonali b'xifti ta' input Ewropew. Il-Parlament jixtieq jara proposta li titratta dwar sistema ta' supervizjoni Ewropea. Iżda, il konsul u l-Komissjoni m'għandhomx ambizzjoni, x'in l-opinjoni tiegħek fil-Kumitat ta' Tmexxija tal-ISRB? Naħseb li huwa importanti li l-istati membri li mhumiex fil-Zona euro jkunu rappreżentati. Grazzi. Inti kħedbok iprofa u jieġeb dawn l-mistoqsijiet ma jista' jkun grazzi tassew. Kontu l-involviment tal-IMF, l-IMF dejjem kien ser tipparteċipa biex tagħti għarfien tekniku u appoġġ issa d-deċiżjoni saret illi fil-każ illi kull motivazzjoni tal-mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju il-pajjiż fi żona euro u l-IMF se jirikontribuċu fl-istess waqt din hija soluzzjoni li sejra taħdem tajjeb. Dak li importanti huwa li l-programm li ġim ħejji kifet qabel jiġi imlesti fil-ħin u kol dan jitratta il-kawzi u l-nin tal-problemi strutturali fiskali tal-Greċja. Jina nemmen illi misser kunem problemi biex aħna nil-oppozizjoni komuni jista' jkun hemm xi reviżjonijiet potenzjali u jina naħseb li dawn ser jiġu indirizzati b'mod effettiv u nilħu ftehim. L-istituzzjonijiet kollha involuti f'koll il-Gvern Grek għandhom l-istess għanijiet. Jina nemmen il rapportana jisħaq biżejjed l-isbilanċi interni fil-ekonomija ta' zona euro. Iżda wkoll fil-prezentazzjoni u fil-smiħ tal-President u fora oħra naraw l-importanza tal-monitoraġġ mill-qrib tal-isbilanċi u diverġenzi. Din hija kwistjoni li aħna dejjem enfasizzajnija matul is-snin. Ikolli ngħid li fl-aħħar snin il-pożizzjoni tal-unions fl-ECB ġiet imsaħħa kif tafu aħna għarafna l-unions dan l-aħħar. L-azzjoni tew l-enin mill-krizi fiskali tal-Greċja naħseb li qegħdin nitalmuhom. Qegħdin għom l-ewwel qabel kollox fil-Greċja fejn l-awtoritajiet u l-pubbliku qegħdin jindunaw bil-ħtieġa illi tinkiseb eh, pożizzjoni fiskali soda din jindunaw ukoll bil-ħtieġa għal riformi biex l-ekonomija ssir aktar effiċenti. Issa, eh, problemi oħra simili, forsi mhux fuq l-istess livell, qegħdin jifacħu pajjiżi oħra, hemm min għandu ħafna x'jaqdef dak li għandu x'jaqsam mal-politika fiskali hemm nirtejb il kompetitivitati tiegħu u jiena nemmen illi l-esperjenza li ħadna mill-aħħar avvenimenti għalina kienu bħal xi ħaġa li fetħunna għajnejna u waslu għall aktar aġġustamenti u politika biex aħna ikonna il-kompetitività u politika fiskali soda. U għalek, dan huwa l-effett pozittiv li ħareġ minn din il-kriżi tal-Greċja nistgħu ngħidu. Kif ukoll minn ekonomija oħra li qegħdin jiffaċċaw problemi simili. Il-faċilità Ewropea illi jinti deskrivejt naħseb illi din dan huwa proġett kbir u ta' sfida u kollox jiddependi dwar kif dan ser jiġi nfisser u x'fatturi ser ikollu. Jena nseb l-opinjoni personali tiegħi u dik tal-bank ukoll hija li l-ewwel qabel kollox dak li għandna nagħmlu fil-futur qarib huwa illi nsaħħu il-qafas istituzzjonali attwali u nikkomplementawh, insaħħu il-patt ta' tkabbiru stabilità u koll nikkomplementaw sorveljenza. U permess ta' dan it-tisħiħ ta' sorveljenza aħna nevitaw illi seħ il-kriżi. Jena naħseb illi aħna rdu nisħu l-aktar fuq il-prevenzjoni u anke fuq mekanizmi li jistaw eh, jgħinu li tiġi ta' kriżi meta jkun hemm eh, kriżi. Il-mekanizmu li rridu nwafqu rrid ikun mekanizmu li wara jrid ikun hemm ħsieb kbira li jrid ikun konsistenti ma' dispożizzjonijiet ta' trattat, l-aktar dispożizzjonijiet tal-no bailouts dawn iridu jiġu mħarsa, rrid ikun konsistenti wkoll mal-prinċipju bażiku li ġefitat il-periklu morali U jekk dan jiġi mwaqqaf dan il-mekkanizmu jrid ikun effettiv li minnaħa jgħin biex indirizza kriżi u fl-istess waqt iwassal għal ġustamenti illi ser jikontribwixxu biex tiġi evitata kriżi fil-ġejjeni. L-aħħar żewġ punti illi saru dwar ir-riforma supervizorja dwar dawn jien nixtieq ngħid li aħna napprezzaw il-pożizzjoni li għandu dan il-Kumitat u l-Parlament Ewropew dwar dawn il-kwistjonijiet iżda aħna nemnu f'dan il-punt illi proposti tal-Kummissjoni dwar il-, il pilastru makroprudenzjali huma maċir għaw realistiċi f'dan l-istadju huwa minnu illi hemm bżonn ta' supervizjoni fuq bażi ta' kuljum u din tibqa' fidejn l-awtoritajiet nazzjonali. Iżda madanakollu il riforma fil-qasam makroprudenzjali fl-istess waqt fiħu kol tisħiħ sinifikanti ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni fi supervizjoni. Iżda u kol fl-indirizzar tal-amministrazzjoni u eh, tal-amministrazzjoni ta' kriżi potenzjali fil ġejjeni Naħseb li nistani għaffaw. Grazzi ta' sewdejt il-President. Jiena żgura illi stajna nżommu kawnek għal dalodu kollu. Iżda sfortunatament għanna bosta Eh, punti oħra dwar il-pakket ta' supervizjoni u għanna xi votazzjonijiet ukoll. U minħabba li din l-aħħar darba inti ser tkun preżenti hawnhekk grazzi għal darba oħra għall isforzi tiegħek matul is-snin u għal mod kif inti id-dedikajt ruħek biex twieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Fi żmien daqshekk qasir għal darba oħra. Grazzi tassew u l-aqwa suċċess għal ġejjeni tiegħek. Grazzi. jena ja li taġob nħu għazbi għalli nkun għawnek prezenti fil-komitat. Issa għantikom xiftit tal-minuti tajt il-president biex torganizzaw listi tal-votazzjoni. Kif ukoll biex jena inkun nista nakkompanja il-mistieden tagħna.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 Right, where's the hammer? Okay. the way. So. Okay, members, um, if we could try to make a start, I think this may not. Sen nipruvaw nibdew din miser tkun xaġa ta' kontroversja il il-twi għedin jinfetħu, il-blinds għedin jinfetħu. Kienu mnizlin għalix kien qed tissir xi videoing meta kien il-President tal icb u għalhekk id-dawl kien di xi ftit ta' problema u issa qed inħallu d-dawl naturali jidħol hawnhekk biex idawwal il-proċess demokratiku tagħna. Għalhekk l-ewwel vot illi għandna huwa punt numru 10 fuq l-aġenda. Regolament tal-eżenzjoni ġenerali għal vetturi bil-mutur. Naħseb li nistaw nivvotaw din on blok jekk ħadd ma jaġġezzjona. U għalhekk nistaw nivvotaw it-test oriġinali kollu f'daqqa. Kif ukoll il-mistoqsija ħamsa ġdida dak favur kontra astensjonijiet dotata l allura votazzjoni fuq testa kif ġie emendat favur kontra astensjonijiet. Għaddiet. Issa għal punt numru 11 li huwa dwar regolament tal-eżenzjoni ġenerali għal vetturi bil-motur. Għanna xi kompromessi u nittama li din ma tkunx taqseg problematika. L-ħaġa emenda numru wieħed mill-grupp tal-SND dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. U għalek naddu għal kompromess A favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa naddu l-paragrafu numru 3 tat-test oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 4. soċjalisti Demokratiċi favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Kompromess B favur, kontra. Astensjonijiet għaddit. Naddu għal kompromess ċe tajt il-President Le. Naddu għal sitta l-oriġinali. Tajjeb. Wis. Aħna rridu nivvotaw dwar paragrafu 6 test oriġinali. Għalek dawk favur. Kontra. Astensjoniet. Għaddit. Issa ser naddu għal sitta. Le, tajt il-President. Għanna problema bi shading għonek. Għalek sitta be ġdida mill-PPE, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Fl-axħar nistaw naddu għal kompromess ċe, dak favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa kompromess de favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa nistaw naddu l-kompromess E parti a favur. Kompromess E parti A. Favur. Kontra. Naħseb li ħer namlu verifika. Nistaw niftħu il-votazzjoni? Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Apparti senjura Lulink. Min, min għandu problemi, apparti Sinjura Lulink? Jina sibt li konna votajna, le, rridu narġaw nivvotaw għal darbohra, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Move, move to the next seat. Okay, you're okay. Esa fil-post li jmistajt il-president. Issa l-votazzjoni hija magħluqa. Issa għanna wis illi votaw fil-grupp ta' soċjalisti. Għat ma jista' jkun hemm biżejjed, Sinjora President. Il-votazzjoni għalwa? U għalhekk din maddiċ. U la darba din maddiġ, issa għaddu għal-kompromess E parti B. Nista' nara minu favur? ħadd ma tivvota, tridu tollu idejkom, mhux ħanqod not il-koordinaturi biss. Dak kontra. Astensjonijiet. Naħseb illi din għaddiet. Tridu tagħmlu verifika? Le, tgħid il-President. Kompromess E parti C. Dak kollha li huma favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issa ser naddu għal 7D. Nista' nara minu favur. Din hija emenda tal-PPE u naħseb li sertollu idejkom jdejkom dawk favur. ġampu għalajt il-grupp tijak jivvota. Għalli xin irrit not minn jolli idej hawnek. Seba de, stanara minnu favur. Dawk li huma favur. right, those against. Abstain. Kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess fe parti A. Favur kontra. Astensjonijiet maddit Kompromess e parti B. Favur kontra. Astensjonijiet għaddit. tagħkom. Issa se ngħaddu għat-tmien jemna tal-gwe favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Kompromess ġe favur kontra astenzjonijiet għaddit. Issa għal kompromess ħu da parti A dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess ħu parti B dawk favur din votazzjoni maqsuma għandna tliet partijiet, allura l-ewwel parti, dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Naħseb li għaddiet imma ħja nagħmlu verifika. Sar niftu il-vot dwar l-ewwel parti ta' kompromessħu. Votazzjoni maluqa. Nittama? U għalek din ġit adottata. U issa naddu għattini parti. Favur. Minu favur it-tini parti? Ija it-tini l-ewwel parti, tgħid il-President. Nista' nara minnu favur din il-parti? kontra stensjonijiet. Nasib li din għaddiet bistess maġġoranza pa darba ta' qabel. Issa, it-tielet l-ewwel parti, nistan nagħmlu verifika jekk tridu għalhekk għandna l-vot miftuħ dwar it-tieni parti. Kolla votajtu? Votazzjoni għam. Din għaddit. Maġġoranza akbar din id-darba. Issa ser nivvotaw fuq it-tielet parti daw kollha li huma favur. It-tielet l-ewwel parti. Kontra. Astensjonijiet. Din għaddiet ukoll imma ħjar nagħmlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota, votazzjoni maluqa. Din għaddit. Edha dejjem nitjieb hawnhekk. Kompromess i kolla favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Issa ser naddu għal punt de ċe, disa ċe, skużawni, dak kolla li ma favur kontra astensjonijiet. Għaddit. Issa disa de favur kontra Astensjonijiet għaddit. Kompromess je favur. Parti għatajt il-President kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess je parti B. Parti B ta' Punt 12 mill-Soċjalisti Demokratiċi favur kontra astensjonijiet għaddit. Par Paragrafu 13 dawk favur kontra Et nivotaw fuq il-paragrafu 13 daw kollha favur kontra assenzjonijiet għaddiet. U wissa il-ċitazzjonijiet għan blok kolla kemmu ma da kolla favur kontra astensjonijiet kolla ġew adottati ħanaraw fejn wasanna tajt il-President. Issa hemm premessa ġdida, premessa A mill-PPE. Dawk favur, kulħadd eh, jaffej qegħdin tajt il-President kontra astensjonijiet għaddiet. Il-premessa A oriġinali favur kontra astensjonijiet għaddiet. Il-premessa B favur kontra astensjonijiet għaddiet Premessa ċe ġdida favur kontra astensjonijiet għaddit mela il-premessa ċe taqa. Premessa D oriġinali favur kontra adottata. Premessa E adottata. Premessa F favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa G favur kontra astensjonijiet għaddit. Premessa Akka ġdida favur kontra astensjonijiet għaddiet kompromess ke favur kontra astensjonijiet għaddiet il-premessa je favur kontra astensjonijiet għaddiet il-premessa ke favur kontra astensjonijiet għaddiet premessa L ġdida mill-PPE favur. Jean-Paul, inti taqbel mal-premessa li proponejtu intom Għaddit premessa L mill-less e u D u ukoll premessa ġdida LA mill-PPE għaddiet Premessa LB mill-li sija favur kontra aħjar niverifikaw tajt il-President għax minix ċerta qed nivvotaw fuq il-premessa LB il-ġdida mill-grupp Kulħat e Kulħadd tivvota? Votazzjoni maluqa? għaddit ukoll. Premessa M mill-ġewe għaddit, premessa M mill-SND favur kontra assenzjonijiet għaddit, premessa MA ġdida dak favur kontra astensjonijiet għaddit nixtieq nżgura li votajna fuq kollox u issa nivvotaw fuq it-test kif ġie emendat daw kollha favur, kontra, astensjonijiet. Mela dan ġie adottat. Irrid nifraħ lil xi ħadd tajt il-President Naħseb għandi nifraħ l segretarjat illi ħadmu sfiq biex eh, jitru dawn l-affarijiet kollha flimkien u issa nivvotaw fuq il-punt 12. Għawnek eh, se kolli naqra il-noti tal-President. forsi il-vot ta' fuq dan il-punt fil-plenarja se jiġi pospost għax il-konferenza deċidiet fis-26 ta' April li tipposponi deċiżjoni fuq il-passi li jmiss fuq il-linji gwida u sajn uh, eh, fuq il-politika ekonomika u l impiek Il-konferenza tal-presidenti deċiditek għaliex aħna nħossu li l-Kunsil mhux qed jagħti lill parlament biżejjed żmien biex iwieġeb u dan huwa rilevanza partikolari għal Kumitat dwar l-Impik fejn huma irrid għandhom il-dmir li jistennew l-opinjoni tal-Parlament. Għalhekk aħna iktar tard illum mal-koordinaturi se naraw kif se nimxu f'dan ir-rigward. Jekk aħna se nivotaw il-ġimaddi, aħna se nibatu witra, jew inkella se nagħmluha wara xi tip ta' komunikazzjoni Eh, minn Oli Rain. Ġifiri għalissa aħna se nħejju il-mistoqsija orali. Mux fil-fat li aħna nħejnija mill-agenda tagħna imma kien hemm dit talba mill-konferenza tal-presidenti biex aħna naraw fejn qegħdin u xirridu namlu u mbagħad nerġgħu nirrapportaw lura lilhom. Imma dan ma jfissirx illi aħna nistaw, ma nistawx namlu dawn id-deċiżjonijiet fuq livell tal-Kumitat tagħna. U issa ngħaddu għal votazzjoni il-paragrafu wieħed test oriġinali dawk favur kontra astensjonijiet adottat. Mistoqsija numru wieħed għamil mill-SND dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ġiet adottata Il-mistoqsija numru 2 resqa mill di daw favur kontra astensjonijiet adottata mistoqsija tlieta test oriġinali favur kontra astensjonijiet adottata, mistoqsija erba favur kontra astensjonijiet adottata, mistoqsija ħamsa bil-tweġiba mill eh, għamil l alde għaddit ukoll ta' sekka għax il-bqija jaqa. Issa, nivvotaw fuq it-test kif innu emendat ta' kollha favur kontra astensjonijiet mela dan ġie adottat. Grazzi ħafna lil kulħadd. il-punt issa li jmiss fuq l-agenda tagħna wa skambju ta' femit u opinjonijiet dwar l-emendi fuq il-pakket dwar is-supervizjoni. Naħseb illi peress li l-esperjenza tagħna fl-modi eh, u uh, għal-mitna li hemm ħafna nies li jkunu ridu jitkellmu fuq dan is-suġġett, ma naħsibx illi se jkollna biżejjed ħin biex nieħdu eh, l-interventi ta' kulħadd u ikonna żewġ rounds għal-rapportez. Għalek jiena nitlobkom, joġobkom tkellmu fil-qosor u nishtiq illi nibdew b'intervent għażir uh, minn għand kull wieħed ta' relaturi u jispiegawna b'mod partikolari fejn wasalna fin negozjati Eh, biex ikonna emendi ta' kompromess. Infakkar l onorevoli membri li fit teorija aħna għadna edin nipruvaw nivvotaw fuq dan. Il-rapporters kollha qegħdin hawnhekk, kull min suppost iqataw għaw qiegħed edin 10 minuti kmini imma mu nissa naqas id-diskussjoni, il-ħina d-diskussjoni, il ħina diskussjoni u xorta se nibdal. Tajt il-President il-ħinijiet u ma biss servu ta' indikazzjoni kif suppost il-kol tafu. Għallek nati il-mikrofonu l-rapporter għall-Autorità Bankarja Ewropea. Iktar ma titkellem fil-qosor, iktar ikoll hemm ċans jew possibilità li imissek titkellem eh, għal dar boħra. Uh, Jiena se nitkellem fil-qosor imma mela ma nistax inkun preċis. Nibda billi najt illi kull rapport parlamentari huwa eżerċizzi kollettiv imma dan iktar mill-oħrajn. L-ewwel nett għaliex aħna qed naħdmu f'territorju li ma tantx aħna mitħla tiegħu U t-tini net għalli aħna għanna bżon il-rapporti kollha li referi għal dan il-pakket ta' supervizjoni li kunu bazati fuq filosofija simili. Nirringrazzja relaturi, l-assistenti relaturi, l-daw kollha li tawna l-femit tagħhom, l-opinjonijiet tagħhom mill-komitati oħrajn pal dak tal-affarijiet istituzzjonali li adotta dan maġġoranza kbira u żewġ astensjonijiet. Dan huwa eżerċizzju li jkompli. Aħna illum iktar tard se jkonna laqa oħra biex inkomplu naħdmu fuq il-pożizzjonijiet differenti ta' rapporters u mbagħad inkomplu naħdmu anki wara l-vot fil-kumitat u anki wara l-vot fil-plenarja. Dak li rridu nagħmlu issa huwa li nieħdu pożizzjoni soda f'dan il-Parlament tan-negozjati tagħna mal-Kunsill għalix emmek situazzjoni li miċara xejn jina rajt l-emendi u il-test konsolidat li ġi prezentat il birraħ l-emendi li ntlaqaw u dawk li ma ntlaqawx, dawk li ġew eh, eh, li ntlaqaw parzjalment. Dan huwa eżerċizzju provizorju, l-affarijiet se jkompli jinbidlu. Il-membri jaraw l-emendi man man illi jiddaħlu fil-rapport fi żmien reali meta wieħed iqis l-emendi jiena uh, ist rapporti parlamentari ta' qabel anki sa uh, l-2007 u il-rapport ta' Signora Ferreira fuq il-ġestjoni tal-krizi. Uh, Tieni net il-rapporter skolla u jena u koll bazajna ruħna fuq il-test tal-Kommissjoni u mux dak tal-Konsil. Il-test tal-Konsil ġi valutat mill-koordinaturi tal-gruppi ewlenin għalu li kien inaċċettabbli mill-perspettiva tal-ambizjonijiet li għandu il-Parlament, il-rapport li se nipprezenta jiena huwa bazat fuq tliet prinċipji ewlenin. L-ewwel net illi dan huwa suġġett li huwa rilevanti għassu uniku li jridu neħilsu darba l dejjem il-frammentazzjoni fl-standards ta' prazzi uh, eh, supervizorji bżonn ta' supervizjoni aħjar, irridu nevitaw ir-riski għal dawk li ħalsu t-taxxa u nevitaw ukoll li l-ispejjeż tal-kriżi ibatuhom il-, il il kosti 20 tagħna dawk li ħalsu it-taxex mbagħad eh, l-emenda numru 4 li tirrifletti emendi me gruppi politiċi differenti. Din l-emenda tajt illi eh, il-garanzija pubblika korrespondi għal stabilità fis sistema solvenza u likwidità tas sistemi, ħarsin ta' depozituri, eccetera. Da jispjega li aħna irridu namlu sforz fil-regolamentazzjoni u supervizjoni u ma noqodux nemnu illi iswi jistaw jirregolaw li jom fuso. Dwar il-diskrepanza fit-test tal kummissjoni u l-Konsilli tkellem dwar l-standards l-ewwel. Il-test tal kummissjoni tkellem dwar standards tekniċi minar ma ħakkont ta' dak li qal it-Trattat tal-Lisbona wara bil ma l-rapporter Sanchez Presedo u Sur Balz. Aħna għamminna uh, eh, zewċ kategoriji ta' standards għam distinzjoni bejnietom l-standards bażiċi u l-standards ta' applikazzjoni l-ewwel kategorija jaqgħu taħt l-artiklu 109 u eh, it-tieni taħt l-2009. it wieħed taħt it-tieni wieħed aħna għandna iktar awtorità minn dik li qed tipproponi l-Kummissjoni l-standards ta' li qed tipproponi l-awtorità jkunu limitati biss mill kummissjoni f'kas illi ma, ma jkunux taw kas il-prinċipju ta' proporzjonalità u biex namlu tajjeb għal dan għal din is-seta akbar tal-autorità inatajna etnatu eh, iktar u koll rwol importanti l-Parlament Ewropew dak li qed tittieħi il kummissjoni bżonn li aħna kunu nafu marfa dwar il-proposti kollha li jsiru raġunijiet għalfejn il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li temmendhom jew inkella ma tapplikomx ikonna id-dritt li noġġezzjonaw li huwa l-każ dejjem fil kas ta' atti delegati nkunu nistgħu wkoll koll eh, nappellaw jekk ikun hemm abbuż mill-standards bżon ta' iktar sem u parteċipazzjoni minn dawk kollha involuti sabiex ikun jista ikun evalwat l-impatt tal-standards. Il-problema bil-standards materjali kienet propju kif nistaw nastaw għal dawk id-deċizjonijiet illi mandomx kontenut standard u li dawn ikunu vinkolanti kemm jista jkun il-formula illi aħna inkludejna li fħafna mill emendi fit test konsolidati għabbażata fuq tlet pilastri informazzjoni l-parlament fuq il- tip ta' uh, gwida li tkun ġiet approvata li ma stati, informazzjoni dwar li ma stati u ma konformi ma l-standards u din il-konformita issir publika, aħna nipublika u l-mizuri li kun irridu jiġu adottati f'kas ta' non-konformita. Għanna u kollu bat dawn huma standards li morru it feet u jekk wieħed ikun jaf li istituzzjoni ma tkunx qed tikkonforma ma' dawn l-standards u mbagħad ikun hemm il-possibilità illi eh, żid ir-rekwiżit tal-kapital għal dik l-istituzzjoni. Il-Kunsill, il-Kummissjoni qed jitolbu għal medjazzjoni vinkolanti li ma kienx inkluż fit test tal-Kunsill, deċiżjoni tal-autorità kell-effett dirett u deċiżjonijiet eh, adottati u ma kodifikati f'test illi ikun japplika parti mis standards ta' implementazzjoni komuni li kunu applikaw għall istituzzjonijiet illi ikunu voluti fi transazzjoni transkonfinali. Il-problema kbira li qed niffaċċaw bħalissa u li se nkomplu niddiskutu hija s-supervizjoni ta' istituzzjonijiet sistemiċi, istituzzjonijiet Ewropej, istituzzjonijiet ta' dimensjonijiet Ewropej, uh, mergers Ewropej mir-rapport tela illi jgħid żewġ affarijiet li l-mekkaniżmi li hemm bħalissa eh, mhux qed jagħti riżultati mixtieqa, hemm bżonn li sir tibdil jew bil-raffinar tal-profil ta' supervizjoni u kella li natu s-seta lil pajjiż ospitanti li jipprojbixxi l-użu ta' ferat f'każ ta' solvenza u likwidità biex natikom ideja ta' dak illi il-Banek Nazzjonali jagħmlu b'ferat illi joperaw fit-territorju tagħhom. Ovvjament din id-deċiżjoni tmur kontra l-interess tas-suq waħdini sar, saru ħafna affarijiet minn meta ġie abbozzat dan il-rapport il-G20 fil-Pittsburgh tal-app rapport eh, interim dwar kif nista' naraw li s-settur pubbliku jista' joffri soluzzjoni għal kriżi. Dar rapport ħareġ ftit ġranet ilu huwa rifless fil-premessa erba' fejn aħna qegħdin ngħidu b'mod ċar eh, u noħolqu dispożizzjoni ta' kontribut finanzjarju minn dan is-settur sabiex jagħmel tajjeb għal dan il-moment moment ta' kriżi fl-Ewropa wara l-ewwel rapport fuq l-istrateġija ta' l-2020. Is-settur jintalab li ħallas u jagħmel tajjeb għall ispejjeż tal-kriżi sabiex dawk li ħallsu it-taxxa ma jkollhomx għalfejn eh, ħallsu dawn l-ispejjeż hemm referenza għal kategorija speċifika għal sistema waħda dawk illi kellhom l-opportunità li jaqraw il-gazzetti eh, illum jaraw illi jawraw illi dan id-dibattit għadu għaddej fil-Kongress fil-Stati Uniti għad baqa tlet voti niqsin biss biex ikun hemm maġġoranza fuq dawn il-kwistjonijiet. Kif qed nitrattawhom dawn l-affarijiet l-ewwel net? Ftehim bir-rapport oriġinali tal-erba rapportez illi kienu fil-koalizzjoni ta' volontira. aħna għadna illi il-filosofija supervizjoni Ewropea għal istituzzjonijiet Ewropej. Ma rridux noħolqu iktar burokrazija, namlu użu tal-arfin ta' supervizori supervizuri nazzjonali. Supervizur Ewropew ikun jista' jħaddem is-setat tiegħu permezz tal-supervizuri nazzjonali tkun eh, relazzjoni bbażata fuq relazzjoni ta' aġenzija sabiex ma jkunx hemm frammentazzjoni tal-standards u naraw illi jkun hemm kriterji identiċi li jiġu applikati biex aħna niddefinixxu l-istituzzjonijiet sistemiċi naraw fit-test konsolidat ma nafux kif se jkun it-test finali imma proposta mill-grupp tal-liberali li Eh, tajt li forsi il-profil ta' riskju għandu jkun inkluż. Ovvjament mhux biss id-daqs li jgħod meta wieħed jagħmel valwazzjoni ta' riskju, imma anki il-modell tal-negozjar l-espożizzjoni għal riskju u l-likwidità bejn iż-żewġ eh, bejn l-istituzzjonijiet. Hemm klawżola ta' reviżjoni li ġiet inkluża qed ngħidu li l-Kummissjoni se jkollha tibatilna il-proposti għal miżuri regolatori fi żmien sitt xhur sabiex nkunu nistgħu noħolqu qafas imma ovvjament aħna ma nafux kif se tispiċċa din l-istorja. Irridu noħolqu dispożizzjonijiet għal eh, li nsibu soluzzjoni għal tilwim jew disgwiti li jista' jinqala hemm bżonn ta' approċċ uniformi għadna li s-supervizur ikollu l-possibilità li jieħu deċiżjonijiet meħtieġa dwar garanziji, self, etc. Bħala riflessjoni ta' elementi għadna wkoll illi rridu nevitaw uh, l-ekim sejjaħ riskju morali għadna illi dan propju tkun propju l-axħar ħaġa li namlu jekk ifalli kull sforz ieħor. Naraw il-livell ta' depositu, livell ta' riskju, ma taħna tal-limna mill dak li ġara fl-Irlanda li garanziji nazjonali li kopru elementi differenti um, u anki Last Resort Fund illi jkun prefinanzjat mill-istituzzjonijiet finanzjarji li varja skont ir-riskju u il-dashboard criteria stabiliti biex valutaw e situazzjoni fir-rigward tal-voti l-uret naħseb issa dwar il-test ta' Sur Skinner dwar l-assigurazzjoni u dak il-għaltinna il-Sinjura Lolling regola tkun maġġoranza sempliċi u maġġoranza kwalifikata ta' applikal dawk id-deċizjonijiet li għandhom għan eh, regolatorju u dawk li għandhom impatt fuq il-budget. Il-klawzola ta' responsabilità, liability clause, eh, ġew prezentati bosta emendi f'dan ir-rigward il-maġġoranza wiesa tal-membri Eh, proponew emendi fejn esprimew ftit li xejn simpatija li stat me għal situazzjoni fejn stat membru jieħu situazzjoni individuali illi eh, hija tkun immirata għal lejn supervizur wieħed wara li jkun infetaħ rikors u jkun ġie imressa qoddim il-Kunsill ehm, b'effett sospensiv l-istituzzjonijiet illi fallu jwassu eh, għal dawn il-proċessi twal ħafna li ma jkunux effettiv għal daqstan ma nistawx namluwa il-politika tagħna. L-istat membru li ikun qed jallega li dan ikun se jkun hemm impatt fuq il-budget irid jispjega l-impatt x'inhu, irid jippreżenta studju ekonomiku li evalwa dan l-impatt. bżonn ukoll li fis-sistema tal-votazzjoni irid ikun hemm preżunzjoni tal-leġittimità tad-deċiżjonijiet tal-awtorità bankarja sabiex nkunu nistaw inħarsu d-deċizjoni li tkun ħadet din l-autorita fuq maġġoranza sempliċi. Aħna għatnajdu koll li fċerti kazijiet ikunem maġġoranza kwalifikata meħtieġa. Jekk wieħed iqis dak l-istat membru illi jkun għamel rikors għal dik il-klawzola. uno de los apartados. Jena sottomettej dawn ir-rapporti konsolidati u f'kull eh, paragrafu ta' kompromess jena semmejt l-emendi dan huwa test eh, provizjonali għadu miftuħa l-iktar negozjati u dawn il-negozjati ser eh, ikomplu illum f'nofsinhar u ser nibqaw għaddejjin sakemm il-President jiġborna l-voti għal-votazzjoni. Aħna nistaw nibqaw nemendaw mbagħad il-negozjati l-iktar importanti jiġru meta il-Parlament ikun wera xin l-opinjoni tiegħu u mbagħad niddiskutu mal-Kunsill. Aħna na pożizzjoni uh, b'saħħitha għadin naqblu dwar dan u din hija xaġa importanti ħafna u Palma namel is-soltu jiena lest li nisma suġġerimenti li tixtiequ tagħmlu li malajr kemm jista' jkun ovvjament jekk tippermettuli biex bek inkun nista' nkompli naħdem fuq dan fit mil il-ġimgħa ringrazzja s-segretarjat u l-kollegi għax-xogħol kollu li sar s'issa ikkieġabkom jgħidu li ma emendi tasbu li għandhom jistaw jiġu irtirati u li ma għandhom jinżammu, ovvjament, ser eh, nkun nistaw nitkellmu biex naraw eh, li ma eh, mendi ma jistaw xieġu korporati u li ma jiva. Niftak il-Komissarju Barnier Flekofin li tkellem dwar Last Resort Escape Fund u jiena marriċ imur l-ura fuq dan Aħna ġa ftehmna fuq xi suġġetti, għad hemm xi suġġetti li għadhom ma ġewx konklużi u jiena nispera li nkunu nistgħu nilqu ftehim dwar dan ukoll. Grazzi ħafna. Eh, President, nishtiq nirringrazzja wkoll il dawk li għamlu emendi, prezentaw emendi, u l dawk kollha li ħazmu biex jtejbu dan ir-rapport li huwa ta' importanza kbira minħabba s-sitwazzjoni preżenti. Grazzi. Grazzi, issa ser nieħu lir rapporters kollha wieħed wara li wara jew kellha sostituti tagħhom, issa ser naddu għal Sven, jekk jogħġbok. Grazzi. Iva, jiena nista nerġa' intenni dak li għal il-kollega tiegħi sur Margajo. Bażikament hemm kollaborazzjoni tajba bejn rapporters differenti, is-segretarjat u shadows differenti, però ikolli ngħid li mod metodoloġiku din hija xi ħaġa li qed tofrilna sfida għaliex dawn ir-rapporti huma simili ħafna ta' xulxin forsi mhumiex daqshekk differenti Ehm, mod sinifikanti għaliex kieku jkunu differenti ma jkunx jagħmel sens, però fl-istess jien dawn it-tlet rapporti għandhom jiġu eh, konnessi mal-xogħol tal-ESRB biex bekk ikun anfas koerenti kien se tiġbor kollha shadow rapporters u ir-rapporters kollha flimkien għal laqa waħda inti skur missier nixlek tagħmel hekk għax missier nixlek tikseb isib eh, ġurnata tajba jew inkella ma jirnexilek tikseb xejn fl-aħħar mill aħar Għaldaqstant huwa differenti ħafna eh, anke jien bħal rapporter fuq ezma, huwa diffiċli ħafna biex inkun naf s xedaw rapporters fuq l-Ewpa u fuq kwistjonijiet oħrajn, għal sant huwa diffiċli ħafna li titkellem ma' kulħadd fid-dettall. għandna għandna problema ta' kwalità ta' informazzjoni bejn il- rapporter skolla differenti. Għalda stant fid-diskussjoni jiena nixtieq inħeġġiġkom. Għaliex dak li nishtiq naraw li jinbidel fil-rigward ta' proposta tal-Kummissjoni hija ħaġa normali, evidenti, għaliex intom preżentajtu l-emendi, iżda jekk intom ma taqblux ma l-emendi ġew ippreżentati minn oħrajn u mhux minn reporters, allura dan ma daqs ikun viżibbli għal daqstant il-proċess kollu jista' jsir wieħed mhux daqstant ċar. Għal daqstant issa nitlobkom biex tajdu biċ-ċar fejn qed taraw problemi differenti fil-proċess kollu kemm hu u fuq kwistjonijiet speċifiċi fejn intom ma stajtux tippreżentaw emendi iżda li fl-aħħar mill-aħħar jistgħu waslu għal riżultati fil-votazzjoni li ma nkunux nistgħu niddiskutu minn qabel u li kieku ma jkunux ta' problema ma' proċess normali fejn eh, dan il-proċess hawnhekk mhijiex possibbli. Allura nixtieq inħeġġeġ il-kollegi kollha biex ikunu biex id-diskutu iktar is-sitwazzjonijiet varji. Jien ukoll lest li nitkellem b'mod dirett ma' kwalunkwe persuna minkom, anke jekk intom shadow rapporters jew rapporters. Frigwaj tal-emendi. Jiena ser insemmi il-punti ewlenin fejn rċivejt emendi relatati ma' ezma. Li Skop ta' ambizjoni fl-ezma f'dan rigward hemm konsens kbir dwar eh, protezzjoni ta' investiment, level playing field, il-prevenzjoni tal-regulatory arbitrage u kol analizi fil f'dan qasam għandu jkun ir-rwol tal-ezma. Umbagħad kien hemm xi emendi dwar il-kompożizzjoni tal-grupp tal-stakeholder mill l-opinjoni tiegħi m'hemmx l ebda differenza kbira, id debattitu tas safeguard clause, kienet xi ħaġa li kienet diġà imsemmija u allura jew se nirġa' noqgħod insemmi dak li dinx. diġà ntqal fil-rigward ta' standards tekniċi artiklu seba kien hemm ħafna emendi iżda ikolli ngħid li ma kienx hemm differenza kbira ħafna fuq il-poteri diretti ta' artiklu minn artiklu 8 sa 11 kien hemm xi differenzi, però naħseb li din hija maġġoranza solida għal poteri Eh, iktar diretti. Fil-rigward is-sitwazzjoni ta' emerġenza, Mhuwiex ċar biżejjed dwar min għandu jitlob għal stat ta' emerġenza kien hemm opinjonijiet differenti u ikolli ngħid li jiena naqbel mal li SRB li għandha tiddikjar emerġenza iżda mbagħad il-poteri fl-aħħar mill-aħħar għandhom ikun f'din il-Kummissjoni għal raġunijiet legali u għal daqstant huwa l-aħjar mod l-iktar mod sikur. Fir-rigward ta' supervizjoni diretta, Għal darbohra hemm pożizzjonijiet differenti kollox ġi diskuss u mhux se nerġa' noqgħod nirrepeti. Dwar is-supervizjoni diretta fuq il-clearing houses kien hemm xi differenzi fi rigward tal-emendi jiena ngħid li jiena eh, favur tal-supervizjoni diretta ta' clearing houses mill-ezma u kol kienna xi skambju ta' informazzjoni dwar il-kwistjoni ta' eh, possibilità għal proibizzjoni għal ċertu transazzjonijiet u jiena naħseb għal darba oħra li l-istat li ninsabu fih bħalissa juri li dawn il-poteri għandhom jingħataw lill ezma li ovvjament ma tajċ li dawn neċessarjament għandhom jintużaw malajr jew ta' spess, pero għandhom jintużaw fatt ta' ċirkustanti. L-aħħar, il-kwistjoni dwar il-qorti tal-appell, dwar il-bord tal-appell, skużawni, Jena nishtiq najt li jena xifti ċettiku dwar l-leġitimità ta' boj tal-appell u jekk dan u ix mod tajjeb ta' kif nitrattaw dan l approċċ biex inkunu nistaw nistaqsu u naraw għaliex ċertu deċiżjonijiet ittieħdu kif tieħdu. Allura, għal darba nir nirringrazzja li kullħat u nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi, jissur sur Skinner mhux jataw għal daqstant eh, nifhem li sur Bullman ser jitkellem flokku. Grazzi, Signora President. Iva, jiena ser Nasam il-kommenti f'żewġ partijiet l-ewwel ser nispjega l-pożizzjoni tar-rapporter u fit-tieni parti jekk tippermetti li jiena nixtieq ngħaddi xi kummenti bħala koordinatur fisem l-SND dwar is-sitwazzjoni kif inhi bħalissa u dwar x'għandu jsir iktar tard. Is-sur Skinner responsabbli għas-settur tal-assikurazzjoni u responsabbli li u kol għall-interess li jintwera u sfortunatament ma kisetax ikun mana illum. Uwa ikopri il-ruoli u l-poteri tal-autorita dan jgħat f'artiklu fl-artikli 6 sa 20. u kol u responsabli tal-estensjoni tas sistema supervizorja Ewropea u kol favur tar ruol allokat l-autorità tal-assikurazzjoni. U kol delegazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali u stress testing u kol metodoloġiji komuni huwa favur ta' kjerifikazzjoni għal qatt ta' reġuni u influenza u wkoll il-poteri tal-Ewpa flimkien ma' l-kooperazzjoni ma' setturi tal-ġizlazzjoni, pero huwa mhux favur u din jaxġa importanti ħafna lih huwa mhux favur li la jewpa tiddajef skont kif qed tipropon jipproponi il-Kunsill u skont it-test li ġie adottat mill-Kunsill huwa qal biċ-ċar li il riskju ta' la jewpa ser ikun imsaħħaħ li l-in minn dak li huwa possibbli, li dak li huwa viabli. U wkoll qed joqgħod attent, irid joqgħod attent ħafna fuq it-test. U issa se naqra il-kummenti tiegħu bl-Ingliż. Għaliex naħseb il-klim oriġinali huma l-aħjar. Flexibility of IOPA. Um, ähm, er widmet sich dann zweitens der Stakeholdergruppe. Uwa semma artiklu 22 il-grupp stakeholders u għafavur ta' żewġ gruppi ta' stakeholders differenti li jiġu imnedija fiħdan għajopa l-ewwel fuq l-assikurazzjoni, it-tieni fuq is-sistema tal-pensjonijiet. Huwa favur li nippruvaw niksbu bilanċ tajjeb bejn iż-żewġ gruppi ta' stakeholders. Il-gruppi tal-stakeholders għandu tkunu f'pożizzjoni li jgħidu xin l-opinjoni tagħhom fuq kull tip ta' rapport u għamjux favur tal-lat industrijali tal-stakeholders li dawn jilqu livelli mhux aċċessibbli, artiklu 23 il-Safeguard Clause huwa jappoġġa l-idea li l-Istati membri għandhom jkollhom assessjar tal-impatt u l-impatt ta' l-Ewpa u l-azzjoni għandha tiġi vetjata skont ir-responsabilità finanzjarja u l-liability u għamijux favur li il-Kunsil juża il-klawzola safeguard clause u jibni fuqa biex jibni iktar eh, barriri iktar ostakli, skużawni, artiklu 34 sa 48 dwar dan huwa jaħseb li ċ-ċer għandu jiġi appuntat minn lista ta' bord ta' supervizuri u a favur tal eh, majority voting għal kull deċiżjoni importanti fil-bord ta' supervizuri Iżda huwa jopponi t-tnedija ta' panel ta' espert indipendenti għal huwa jħoss li din tkun burokrazija żejda. Artiklu 39 sa 40. u għandu problema bil-Joint Supervisory Committee li edha ġewwa Frankfurt u huwa jissuġġerixxi dan aħjar ikun ġewwa Brussell. Artikli 44 l-qudiem huwa favur ta' kjarifikazzjoni u żieda u tisħiħ tar wol tas sajops waqt l-implementazzjoni u waqt li l europa edha tiġi mibnija ma jħoss li jagħmel sens li ikun hemm rappreżentanti ta' pajjiżi terzi. Fil-qosor, ir-rapporter mill-grupp tiegħi jemmen li l-Ajopa għanda tinata struttura li issaħħaħa aħna nix imorru li l-in minn dak li wara ġonevoli b'mod partikolari fuq supervizjoni diretta u dwar prodotti speċifiċi u servizzi speċifiċi għandhom xieġu eh, projbiti jew le. Kif ukoll fuq il-proċess tal-teħid ta' deċiżjonijiet li l-lin li jmur li lin minn dak li huwa raġonevoli. Dan ukoll għandu x'jaqsam mal-font forsi jista' għandu jiġi inkluż ma' xi proposti oħra tal-Kummissjoni. Nispera li prezentajt il-kom dan ir rapport b'mod tajjeb. Issa ser nadi għal pożizzjoni tiegħi bħala koordinatur fisem l-SND. Jiena nemmen li il-Kumitat fassal miri ambizjużi ħafna jixtieq joffri ċittadini Ewropej rispost, b'risposta għal kriżi ekonomika li kienet waħda diffiċli ħafna. Sinjura President, mill-esperjenza tiegħi nista' nifhem li ir-rapporters u x-shadow rapporters se ikunu responsabbli ħafna. Dan mhuwiex xogħol faċli u naf għaliex hemm ħafna opinjonijiet differenti li jiġu rappreżentati kemm fil gruppi speċifiċi kif ukoll fost il-gruppi. Din hija xaġa inevitabbli. Jiena mhix qed nikkummenta fuq il-kollega tiegħi is-sur Skinner, però nixtieq ngħid li x-xogħol kollu tagħna u l-isforzi kollha tagħna li ksibna mill eh, l-esperjenza fis-settur finanzjarju fil-pajjiżi tagħna. Naħseb li permezz ta' dan nista' ninduna li x-xogħol li sar sar f'interess ta' ċittadini Ewropej u għandu jiġi iffinalizzat. Jiena għandi kumment dwar il-fażi finali tal-preparamenti f'dan il-kumitat. Din hija situazzjoni preżenti. Jiena nemmen li għandna bżonn nassiguraw li jkun hemm koordinazzjoni tajba biex bekk nikkoordinaw pożizzjonijiet, niddefinixxu eh, konsens wiesa kemm jista' jkun f'dan dan il-kumitat u wkoll possibilment għandna bżonn nieħdu konsiderazzjoni fatturi speċifiċi f'bosta oqsma tal-industrija. Is-sur Skinner qal li il-perspettiva tal-assigurazzjoni tista' tkun differenti minn dik tal-banek. Xtieq infakkarkom ukoll li huwa inevitabbli li aħna bħala segretarji politiċi fil-gruppijiet fil-gruppi tagħna għandhom jiġu valuti fin-negozjati għaliex inkella aħna mhux se nkunu f'pożizzjoni nassiguraw riżultati tajbin u diskussjonijiet tajbin u konsens xira kemm fiħdan il-gruppi kif ukoll barra mill-gruppi. Aħna rridu risposti, riżultati tajbin, iżda wkoll rridu komunikazzjoni tajba. Nassigurakom li ser ikun hemm diskussjonijiet ġodda waqt il laqgħa tal-koordinaturi iktar tard. Jista' jkun nilħu stadju fejn ikollna nażlu bejn prodott tajjeb jew inkella li naġlu il-proċess. Però jien preferi li jkollna prodott iktar tajjeb, iktar b'saħħtu. Jekk nindunaw li għandna bżonn iktar ħin u ma nistgħux nifutaw fir rabu tax-xar, allura jiena nipproponi li nipposponu għaliex fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat aħari huwa l-iktar ħaġa importanti. Grazzi. Issa għandu Sinjura Gullard. Nifin travajon manja. Malajr, malajr, jina musan uqt nirrepeti dak li diġant għal, Iva li l-ambizjoniet rridu jkunu għolji, se niprofaw naħdmu malar kem jista' jkun ma eh, dan ikollu impatt negattiv fuq il-kwalità tal-prodott. Let kommenti fuq it-test. Jiena nirringrazzja lil daw kollha li preżentaw emendi kostruttivi, kellna l-laqa tal-Shadow Rapporteurs dal-aħħar, segretarjat nirringrazzjah ukoll għax għamel xogħol eċċellenti. Naħseb li Eh, għadna ftit il-bot mill-ftejim, issa rridu naraw eh, kemm rridu eh, rridu kien hemm ftuħ, emendi minn tal kif proponet il-Bank Ċentrali u mbagħad iktar dwar trasparenza jekk eh, dan il-Kumitat Ewropew għandux eh, jagħmel id-deċiżjonijiet tiegħu pubbliċi, mhux se noqgħod nidħol f'ħafna dettalji, jiena lest li nisma' lil daw kollha fostkom li għandhom xi kummenti x'jagħmlu. Ir-rabta mar rapporti l-oħrajn ikolli nistqar illi eh, aħna għadna dejjien biex xogħol kif għal Jose Manuel għadna ma wasalniex fit-tmiemu punti hemm punt ewleni li kun nafu li ma kriterji l-awtoritajiet se jintervjenu b'mod dirett f'ċerti istituzzjonijiet. Dan huwa meħed mill-punti l-iktar komplessi hija kwestjoni tal li l-politiċi iridu jaraw. Uh, kemm ukoll minn żmien għal żmien din l-Awtorità Ewropea se jkollha l-opportunità li tervjeni nixtieq ngħid is-Sinjor Ferrera rapport tagħha li għandi dubju. Mod partikolari meta wieħed imur lura għas smieħ li kenna li smajna E, kif se niddeċidu li ċerti stabilimenti ċerti istituzzjonijiet għandhom e, karattru sistemiku il-krizi u rrit illi istituzzjonijiet e, ta' daqżajr jistaw ikunu kol perikolużi u skont l-specialisti u l-esperti kollha li aħna smajna kemm in-naħa tal istituzzjonijiet tal-banek u tas-swieq illi hemm bżonn ta' hemm ċerti kriterji illi joħolqu r riskju u mhux id-daqs tal-istituzzjoni. Tal Umbat dwar il- eh, kompetizzjoni li għalek, aħna namlu lista ta' stabilimenti sistemiċi, eh, aħna kunu għedin eh, nipuntaw sebajna lejn ħafna istituzzjonijiet illi forsi vera għandhom riskju, un bat ninsew xie oħrajn, un bat noħol u ħafna distorsjoni għalija huwa punt ewlieni ta' dan ir-rapport u punt ewlieni wkoll tar-rapport ta' Sinjura Ferrera u l qofol tal-sforzi kollha li qed nagħmlu biex aħna ntejbu il-supervizjoni. Aħna kenna smieħ, aħna diskutejna mal-akademiċi, il-Kummissjoni ma taqbilx, għalhekk irridu noqogħdu attenti. Naħseb illi eh, minħabba li li jarrebbija u forsi tibda iħossu forsi hu l-affarijiet inqas bis-serjetà għalhekk ejjew illi ma noħolqux soluzzjoni illi fl-aħħar mill-aħħar imbagħad tkun kontraproduttiva. Grazzi. Um, thank you. Grazzi. Ramon, tixtieq tgħid xi ħaġa dwar l-aspett ta' tħaddim ir-rapporti jew qasir U allura mhux għandhom ħafna. Jiena ġivejt nax l-emenda. Dawn huma emendi li jistaw jissieħbu ma' test. U għalek nasa mus jkun għamlebda problemi dwar dan. Grazzi tassew. Għattaw il-ħin issa biex t-diskutu rapport il-bar. Grazzi. Grazzi, sal-omnibus wieħed. Entni. Grazzi, kena 140 emenda. Nishtin ringrazzja l dak li resqu l-emendi. Mela ma l-oħra ma kelli s-sans imma jinser nkun qed nibgħat l-opinjoni tiegħi dwar l-emendi l-lum nofsinhar u nittamaw illi nkun nistgħu niddiskutu l-emendi fl-imkien. 114 emendi kif qed jinser niprezenta 28 kompromess. 18 l-emenda li għandi xi riservi dwarhom. L-aktar minħabba nuqqas ta' konsistenza ma' pija ta' rapport, u għalhekk jekk ninkludihom jista' forsi dajja l istruttura tar rapport in ġenerali. Hekk ħassejt jien direttivi dwar il-mifid u il-prospektus dawn liktar li attiraw numru kbir ta' emendi u anke da kienem dik dwar il-rekwiziti kapitali. Jina il-kiter il-etnuza biex nħej il-proposti tijaj. Umma dawk kelli l ewwel qabel kollox aħna rridu nibqgħu konsistenti, irrid ikunu konsistenza bej l-omnibus u regolamenti l-oħra aħna qed eh, trasferixxu regolamenti l-ġdid fid-direttiv, regolamenti fid-direttiva l-ġdida, għallu rridu nkunu konsistenti fil-pakket kollu ta' supervizjoni tini ħaġa dawk il-proposti li kellhom lan illi isaħħu r-wol tal-Parlament fil-proċess finanzjarju f'din id-direttiva. Bażikament igawdu mill-appoġġ tiegħi, tielet ħaġa. Aħna qegħdin nitkellmu dwar l-aġġornament biex aħna nkunu konformi ma' trattat ta' Lisbona. Bosta standards hawnhekk huma possibilità u proċedura għall standards tekniċi din hija xaġa differenti dawn huma proċeduri li għaw ta' trattat ta' Lisbona fejn għandna għat delegati bil-kontroll tal-Parlament u minnaħa l-oħra għandna l-att ta' implementazzjoni li huma differenti daw għaliex l-standard, la bosta standards tekniċi rridu jgħaw ta' waħda dawn il-kategoriji. Aħna qegħdin nitkellmu dwar draft technical standards. U hawnhekk se nkun qegħdin nipproponu xi kompromessi. Aħna ma rridux nagħtu l-impressjoni illi għandna standards tekniċi li huma morba minn naħa tal-poter tal-Parlament. Aħna rridu li nevitaw proċess bħal dan. It-tielet ħaġa aġġornament ta' direttivi ta' revizjoni jiena naħseb li kull ħaġa li hija marbuta ma' dan aħna nilqgħu erdu nżommu l-konsistenza kifet. Hemm aspett ieħor li huwa dak tal-iskadenzi, wħud mill-emendi jitkellmu dwar eh, skadenzi biex wieħed iressa eh, l-abbozzi Naħseb din inizjattiva tajba li konna skadenzi għalek jiena emendi dwar dan joġbuni. Hemm xi emendi illi jirreferu għal xi kwistjonijiet sensittivi bħal pereżempju il-ħtieġa illi faslu l gwidi. Forsi dan ikun xi proċess ftit aktar kumpless Iva, jena sa' niproponi li rridu nibdew bil-linji gwida, iżda fl-istess waqt l-iskadenza tal-2014 irridu nħarsuha ġala darba ikonna l-elementi neċessari biex aħna mmorru lilin minn dak li ksibna u nistabilixxu dan kollu fuq livell Ewropew. Jiena nixtieq ngħid ukoll illi dawn l-emendi kollha huma appoġġati u ma kontribut tajjeb ħafna. Fej rajt illi kien hemm xi emendi li ma inkompatibbli bejnietom jien applikajt kriterja oħra. Jiena jirajt hekk kummiex meħtieġhom punt di vista tal-effettività għar-rapport u jekk dan ma kienx il-każ jiena neħejthom. Hemm xi aspetti oħra illi ma jaqblux ma xulxin imma huma meħtieġa rapport u għalhekk jena nkludejthom. Iżda fil-każijiet l-oħra għalih ma U jena ser niltaqa' mal-awturi tal-emendi għadda, illum ser nkun qed nibgħat il-proposti ta' kompromessi tiegħi lilhom kif qal is-sur Majgajo sur Bullman. Koordinatur ta' Soċjalisti dan u dan huwa sforz konġunt U għalek jena nispera li aħna nkunu nistaw nilħu bil dwar din il-parti tal-pakket supervizorju. Grazzi tassew. Ma nafx sur Belsta jitkellem? Le, aħna għadnet nistennaw il-pakket tijak. Tajt il-president. Missa ħaġa ġusta li jinti tinala f'dan fid-dinja tijak tgħid il-President. Issa jiena ser nagħdi kelma il minxtaq jitkellem. Dinja saħġa importanti għallan lan ta' smieħ. Qed nixtaq tgħid ħaġa oħra? jiena xtaqt naf Meta, meta nista' nitkellem jien? Dawk li huma shadows fuq xi affarijiet tistgħu jogħġobkom tgħiduli għaliex kollox hawn madwar 27 persuna u aħna irridu nikdbu l-ismijiet. Jiena ser nipprova nieħu l-shadows l-ewwel għaliex probabbli dan ikopri l kulħadd xorta waħda Jiena se għad il mikrofonu l-Estrid link, għaliex naf li s shadow tijak irid xi ħaġa. Albanek minn Iva, Signora President, jiena Shadow Rapporter fuq il-rapport Bullard jien għandi tlet kommenti żgħar x'nagħmel fuq is-rapport ta' Sur Maragallo. Uh, artiklu interessanti ħafna fil-Financial Times l-ġimma li għaddiet kien qed jitlob eh, li tinsab soluzzjoni għal banek Ewropej anke jekk ix-xogħol tagħna eh, u avvanzat ħafna jiena nixtieq inkun naf għalfejn aħna maħniex qegħdin eh, nieħdu nimxu fid-direzzjoni ta' awtorità li tkun neutrali u tkun ikolla responsabilità li solvi l-problemi li jkun hemm bejn l-awtoritajiet nazzjonali naħseb tkun ħaġa iktar eleganti li nagħtu tip ta' seta tal-bitraċ li lil xi struttura neutrali milli li nieħdu vot biex nihdu deċiżjoni definittiva f'kas eh, f'każ ta' disgwit jidhir li ħaġa ftit stramba imma dwar il-modalità tal-vot jiena ppreżentajt emenda sabiex il-votazzjoni bil-maġġoranza sempliċi ikun il-prinċipju u mbagħad jekk ikun hemm xi eċċezzjonijiet naħseb illi huwa xira illi ġeneralizzazzjoni mbagħad ikun hemm votazzjoni fuq maġġoranza kwalifikata Eh, twassal għal eh, politiċizzar ta' dawn il-kwistjonijiet nirringrazzja s-Sur Margalio għal dan il-sinjal pozittiv li tagħna f'dan ir-rigward. Issa dwar il-rapport Bular fej jiena uh, il-Shadow Rapporteur il fil-grupp TI il-biraħ bdejna eh, neżaminaw l-emendi ta' kompromess ta' sinjura li sinjura Bullard batitinna il-ġimma li għaddit u li kienu diġaġew diskussi fi Strasbourg u eh, fil-prinċipju ritnajt moċċar illi il-grupp tijaj jappoġġa il-pozizjoni li il-Bank Ċentrali eh, Ewropew ja Ewropew irrit ikollu rwol importanti fiħdan il-CRB Eh, għaliex dini għall-iktar soluzzjoni Ewropea għaliex hija konformi ma eh, l-iskema tal-rapport tal-Rozier illi eh, joħloq distribuzzjoni tar rwol bej sorveljanza makroprudenzjali, dik mikroprudenzjali u li din tibqa ir-responsabilità ta' supervizuri nazzjonali u kemm inna niddiskutu fuq l-abbozz tal-Kummissjoni f'dan il-Kumitat Eh, dejjem eh, ġiet eh, xeħta dubji fuq l-importanza tar-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. bat kena noqodu nistennew l-opinjonijiet issa tal-esperti temmu u ta' ħaġa u ta' oħra mandi xej kontra imma naħseb illi jiena sissa dejjem urrejt rida tajba tiegħi imma issa irridu nkunu nafu fejn se naslu, minn fejn, minn meta il-supervizur nazzjonali jena l-lum ma nistax il wieġeb mod definitiv imma uh, wara illi smajt il-dawk illi jridu jkomplu jwessaw bla waqfin naħseb illi għadna il-bot ħafna milli naslu rridu nkunu nafu kol illi din mhux biss ġlieda għal postijiet imma rridu nżommu f'moħħna li fil-bidunet li deja ma kienieċ li noħol u istituzzjoni li tkun kompetitur tal-Bank Ċentrali Ewropew imma li din l tkun uh, ikun korp li jikkumplimenta x-xogħol li jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew il-kompetizzjoni bejn l-autoritajiet u l-istituzzjonijiet miex xirqa b'mod partikolari Eh, fil-situazzjoni li qegħdin fija mbagħad dwar il- proposta ta' kompromess, il-Sinjura Guller provat issib it-triq tan-nofs bejn il-pożizzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew, jiġifieri issa il-pożizzjoni ta' dan il-bank hija imdajfa. Imma dan laqqas ma' matmur għall estremi illi jixtiequ il- kollegi tagħna soċjalisti u tal-grupp tal-ħodor. Jew nara pereżempju l-Presidenza tal-Bank Ċentrali Ewropew se ċedi lill-President tal-CRB. Tal-ISRB niskuza ruħi. Issa, jekk aħna natu dawn il-postijiet lil supervisur nazjonali ta' waħda mit-tlet awtoritajiet Ewropej jidrinna li nkunu aħna qegħdin naqsmu eh, l-affarijiet b'mod bilanċat bejn l-istituzzjonijiet differenti imma mill-banda l-oħra din il-proposta toħloq eh, problemi għaliex il-president tal-ISRB se jkun sipruħu f'minoranza minoranza f'qoddim eh, dawn iż-żewġ supervizuri l-oħrajn, mill-banda l-oħra fin-nuqqas tiegħu dan ikun eh, sostitwit minn viċi president u għalhekk iż-żona euro ma tkunx iktar rappreżentata bebda motu din hija problema. Ħanajdilkom għalfejn allura jiena proponejt illi iż-żewġ viċi presidenti joħorġu mill-Bank Ċentrali Ewropew sabiex ikun hemm eh, bilanċ bejn iż-żona euro u żona mhux euro. Eh, l-Steering Committee qed eh, jħejje l-pozizjoni tijaw emmek u koll rridu nsibu bilanċ xira. Bilanċ xira ifisser illi wieħed jista eh, jiftaħ biex ma jkunx hemm rappreżentanti monolitiċi imma biex aħna nħarsu l-bazi il-bilanċ li huwa propju il-bazi ta' testi l-oħrajn li u supervizjoni fl-Europa. Biex nikonkludi, Signora President, jiena se niproponi xi emendi ta' kompromess eh, ta' Signora Gulen. Jiena nixtieq illi naħdmu b'mod kostruttiv u naħseb illi il-grupp tiegħi huwa kbir biżejjed sabiex uh, dan l-approċċ jiġi rispettat. Grazzi. Uh, thank you very much. I will. Grazzi tassew. Jina se naqra l-lista tal-kellima. Biex ta' fu meta jmisku. Flordni li juma għalli jridu jitkelmu għandi il-Pittella Ford, Ferver Sanchez, Zaba Pitt Zvengi Gold u kol. Unbat minn dawk li mumi shadows għandi l-anika ġuri. Min irrit jitkellem ser jizdiet ma l-aħħar ta' din il-lista. U għalek, is-sur Pittella. Grazzi, jina nemmen l-qafa ġenerali li propona il-kollega Jose Garcia Margaro u għu li aħna nistaw naqblu mija u Infatti dawn tret regolamenti seri jirrappreżentaw risposta li l-Parlament jista' jagħti għal kriżi ta' swieq finanzjar din ir-riforma eh, hija timbeda mill-ħtieġa illi nagħmlu supervizjoni fuq suq Ewropew. Jekk nagħmlu ħaġa differenza, differenti jkunu qegħdin nitradixxu il-ċittadini Ewropej illi huma ħarġu ħazin minn din il-kriżi. Il-Parlament ma jistax jagħmel xi ħaġa aktar soft biex ngħidu hekk. Jiena konvint illi aħna nistgħu inżidu b'mod aktar naslu b'mod aktar maġġar, għal riżultat aktar ambizzjuż. Għaliex nistgħu ma nħallux l-autorità li jintervjenu fuq il-swieq finanzjari. Inħallu poteri decennali fuq l-autoritajiet nazzjonali nofru l-Kunsill il-seta li jibblokka deċiżjonijiet jekk dan kollu jsir ifisser illi nkun qegħdin nagħtu servizz ħażin immens l-Ewropa. Jiena nitlob l-awtorità tliet dokumenti biex jaħdmu fuq kompromessi illi ma jitradixxux ir-riforma. Jiġifieri li konna supervizjoni sovranazzjonali fuq l-artikolu 10 jina qed nitlob illi naħdmu fuq kompromess illi jum konsiderazzjoni l-pożizzjonijiet l-aktar ambizjużi. u jevita li jkun hemm ipotezi oħra bħal dik li tagħti l-Kunsill il-poter illi jistabilixxi meta aħna nkunu jew ma nkunux f'sitwazzjoni ta' emerġenza din hija għażla illi bloġika irdu nagħtuh nagħtuha l-entità teknika U għawnek jiena nil l-pozizjoni ta' Gigolt dwar dik ta' li SRB. It-tieni ħaġa l-autoritajiet Ewropej ser ikollhom awtorità ta' inizjattiva biex jaraw meta jkun hemm xi kontroversi bil awtoritajiet nazzjonali. Din hija xi ħaġa illi jiena naqbel magħha kif qalet il-kollega Lulink. Ser kun hemm ukoll superviżjoni dwar il-gruppi cross-border. Tibqa' hemm il-klawżola ta' salvagwardja din titrappreżenta strument illi twaqqaf u żarma l-awtoritajiet. Dan għalhekk irid ikun pis biex il-gvernijiet ikollhom strument ta' impatt Ek kif dan jista' jkollu effett fuq il-budget nazzjonali u għalhekk l-eżma tal l-awtorità biex hija tagħmel supervizjoni tal-Banek Ċentrali. Jiena nisħaq dwar l-opportunità li irid jinħoloq fond għas sitwazzjoni ta' kriżi li jkun iffinanzjat mill-istess banek ex ante. Fond bħal dan ser ikun neutrali fir-rigward ta' ċikli ekonomiċi ser u kol jati opportunità li l-banek jikun jistaj jikontribuċu għal ispejjeż ġenerali ta' krizi finanzjarji. Fl-aħħar jiena nilqa l-indikazzjoni minn bosta kollegi illi l-autorità l-autoritajiet iridu jkunu f'belt waħda. Ejjew ma nimmultiplikawx il-postijiet u dan joħloq pis kbira ċittadini. Ejjew namlu xi ħaġa tajba u waħda illi ċ-ċittadini jistgħu jifmuha. Thank you very much, Vicky. Grazzi tassew, Vicky. Grazzi. Jena nisti nitkellem dwar din struttura tal-autorità supervizorja. Din għanda lan illi tipromuovi l-istabilità u trasparenza fiħdan is-settur finanzjarju fl-Ewropa. Regoli komuni ħidma ħjar transkonfinali permess tal kolleġi li niżguraw li liġi Ewropea tiġi infurzata u li aħna nistgħu naħdmu b'mod transkonfinali jekk ikun hemm emerġenzi. Kif ukoll jiġu mħarsa l-interessi ta' min ħalla sittaxxi dawn huma l-affert pożittivi. Nafu illi tlifna ġimma minħabba dan it-terremot Imma aħna nafu illi dan il-parlament kellu lan li jkun trasparenti u demokratiku. Aħna nafu li l-koordinaturi u rapporters għamlu ħafna xogħol għalihom infushom iżda ċati li mhuwiex rapporter u mhuwiex involut fi gruppi li għandhom rapporters dan e, din kienet xi ħaġa jkolli ngħid wisq nibża inqas minn trasparenti, mhix trasparenti. Xi ħaġa mudlama u anke xi ftit kaotika ikolli ngħid. Għandna proċess fejn aħna nistgħu nresqu emendi, iżda Eddin, ninataw abbozz ġdid ta' suġġeriment għal rapport illi fih emendi li ma ġewx infasla qabel. U aħna l-lum dan qed niddibattitu, niddiskutu issa. E, aħna sen supposta nivvutaw dwar dan il-ġimgħa d-dieħla u hemm emendi potenzjali laqqas u jom il-pubbliku. U għalhekk jiena naħseb rridu nihdu nifs twil u nizguraw li aħna inkunu trasparenti u naħdmu id fit. Dokumenti ieħor li jena dimt fih kien hemm relazzjoni tajba bejn ix-shadows reporters u nittama li jkun hawn din l-istess ħaġa f'dan id-dokument. Kien hemm kwistjonijiet legali wkoll kif ukoll kwistjonijiet prattiċi dwar kif dawn is-setat li l-BAs jaħdmu. Xi rapporters fil-bidu qalu illi li bjerit ikolla rwol diretti ta' supervizori ta' supervizjoni dwar istituzzjonijiet sistemiċi u pan-Ewropej. Issa edin nejdu li kunem relazzjoni li tinata mill autorita għan l-autoritajiet nazzjonali. Minħabba l-opinjoni legali ta' dan il-parlament li ħarġet fil-15 ta' april, din qalet li li SAS jistaw jinataw is ta' biss biex jadottaw deċiżjonijiet individwali fuq sma speċifiċi fejn jeħtieġ għarfin tekniku u f'kundizzjonijiet definiti ċari u minar lebda diskrezzjoni ta' poter. Jena naħseb illi għanna kwistjoni għawnek dwar din ir-relazzjoni tal-Aġenzija. Il-President tinterrompi. Minix ninterrompi tgħid il-President. Jean Paul kont ngħidlu biex jitkellem fl-aħħar ta' diskors tiegħek ma naħseb li t-intervjeni fuq point of order. Sart Tintervjeni fl axħar Mikrofonu għal-kellim, kjoġbu. Iva, wara, uh, wara dan l-intervent jina nishti illi n-intervjeni. On the point of order. Right, so, sorry Vicky, do you just recap to where you got to a bit? Um... Kompli lejt, Vicky, tajti, President. irridu niżguraw illi aħna qegħdin ikunu trasparenti hawnhekk fir-rapport illi Sur Garcia Margajo eh, kellu għamel biċċa xol tajba u introduċa mux bis font wieħed imma żewġ fondi. U dinja waħda mill-affarijiet illi ma kenniex l-opportunità illi nattuha il-pubbliku li xinna ċevejta fil-flash s 5 tal- fil-5 neqsa 10 tal-bira. Aħna irridu naraw dawn l-iskemi ta' deposit garanti għaliex hemm kwistjoni serja għaddejja bħalissa id-deposituri jafu li huma għandhom garanzija minn tal-istat jistgħu immexxu flushom f'kull bank u istituzzjoni finanzjarja illi jibbenefika minn min din il-garanzija ta' depositu mingħajr ma joqogħdu jaħsbu jekk din hix istituzzjoni finanzjarja stabbli. Jiena min iżgur Eh, jekkux dan il-moral hazard u xqed joħloq xi kustjonijiet bħalissa f'dan il-mument, irridu naraw din mill-qrib. Imma ma nafx din taqax taħt livell ta' fond Ewropew kif issuġġerixxa l-IMF. Nirrepeti dak li qal is-Sur Skinner li qal ejjew eh, raw dal kwistjonijiet dwar il-fondi fir-rapport Ferrero ejjew nieħduh dan id-dokument importanti u eh, napprovawh fil-forma l-iktar sempliċi tiegħu malar kemm jista' jkun imma dejjem irid ikollna l-ħin illi ikonna dibattitu u li x-shadow rapporters ikunu inklużi. Issa Jean Paul. Grazzi, jiena nixtieq nintervjeni fuq żewġ punti. L-ewwel net huwa li jiena b'mod regolari nattendi għal dawn il-laqat u naħseb illi irridu nżommu f'moħħna il-rakkomandazzjoni li tagħmel fuq iż-żmien tal-allokat għal kull kellim. Eh, inti dejjem tajt il-kellima biex jitkellmu fil- uh, fil-qosor hemm xoħut li dejjem jirrispettaw eh, dak li titlob minnhom inti u xoħut li dejjem eh, ma jagħtux każ dak li titlobhom. U għal eh, nom tal-PPE naħseb li kollegi l-oħrajn jaħsbu ukoll dak li naħseb jien ħadd ma jistax jgħid li dan huwa dibattitu li mhux trasparenti Eh, għalix għat fil-parlament, għalmenu f'dak is-sitt snin li jeni għawnek jena, għat marajt kollaborazzjoni daqsek għawija bejn il-rapporters, bejn l-assistenti, rapporters u il-mod kif qed taslinna l-informazzjoni, l-proposti u, xi spirtu ta' ftuħ għaw hawnhekk. Peress li dan id-dibattit huwa pubbliku, dan huwa xogħol importanti, dossier importanti ħafna l-argumentazzjoni Ewropea, ma nistgħux ngħidu li il-Parlament mhux qiegħed jaħdem bit-trasparenza. Ma tantx hemm istituzzjonijiet fl-Ewropa illi jaħdmu b'dan livell ta' trasparenza f'pajjiżi il-laqat tal-kumitati mhumiex pubbliċi hawnhekk huma pubbliċi pubbliċi. Għalhekk ejjew ma noqogħdux nimma laffamaw il-mod kif aħna naħdmu f'dan il-Parlament. Uh, thank you. I, I intend to say... Grazzi, jiena nishtiq li najt kelmtejn fuq il-metodologija u għaffariet bħal dawn għalix uh, uh, peress minħabba il-pakket li ju li ju eh, għanna sfidi kbar qoddimna. Imis sissa l-sur Marcus Weber. Grazzi ħafna jiena Shadow Rapporteur fuq id-direttiva Omnibus għandi xi kummenti x'namel dwar dan li ewwel il-Kummissjoni meta bdiet tirrevedi u terġa' tfassal minn xi direttiva, mhux dejjem tagħti l-istess livell ta' kwalità dan joħroġ biċċar hemm ċertu partijiet mir rapport illi xar ħafna sar ħafna xogħol fuqhom fil-waqt illi hemm biċċi toħra minnu illi jidher biċ-ċar ukoll illi x-xogħol sar kif ġiġi. mod partikolari f'dawk il-partijiet illi huma tekniċi Eh, jekk wieħed iqis u jżomm f'moħħu it-Trattat ta' Lisbona u l-pakket dwar il-swieq ehm, finanzjarji, referenza tliet aġenziji. Naħseb illi il se seta tħadmet ħafna ħjar fuq dawn l-affarijiet u ritnajt dan fil-pubbliku nirringrazzja l rapporter tal-li tana ideja ċara tal-intenzjonijiet tiegħu u nittama li fid-diskussjonijiet li se jkollu ma' Shadow Rapporters. Aħna nkunu nistaw naraw eżattament xi fisser dan eh, fil-rigward ta' emendi individwali forsi jista' jgħidilna xi ftit iktar dwar dan. Mbagħad dwar il-pakkett kollu kemmu eh, kenna pakket simili qabel il-pakket l-anfalusi U dan e, biex naħseb dwar komitoloġija u l-proċeduri il-ġodda illi daħlu fis-seħ minn meta daħal fis-seħ it-Trattat tal-Lisbona l-atti delegati. Forsi hemm ukoll xi drittijiet parlamentari illi e, hemm bżonn illi aħna inħarsuhom jina nirringrazzja l rapporter tal-li uh, fassal pjan fuq medda ta' żmien twila Aħna ħsibna li forsi kien ikun se jkun possibbli li konna proċedura fast track program tal-anfalusi kena biss tlet xhur u regola eh, jidher li saret hekk tliet xhur. Għamnek qed jiġi eh, suġġerit il-perjodu ta' sitt xhur u naħseb dan huwa iktar realistiku eh, sabiex nkunu nistaw nissimaw l-opinjonijiet kollha ta' dawk il-kumitati li se jkunu involuti fil-deċizjoni. Forsi permezz tal-proċeduri xirqa dan il-periodu nistaw in nizlu in erba xhur imma mhux inqas minn hekk. Jiena naqra xettiku però dwar din il-proċedura kim sejħa fast track, il-proċedura maġla. Madana kollu minn kejja dawn eh, eh, il-bosta emendi nittama illi jirnexxinna noħorġu bi proċedura li tkun raġonevoli. Punt ieħor, jena sodisfatt ħafna li eh, nidru li qed qed jirnexxielna illi nelbu il-differenzi bejn il-gruppi u naslu biex nieħdu approċ komuni. Ma musta jirnexxinna nelbu uh, l-sfida illi illi jirnexxinna fin negozjati tagħna mal-Kummissjoni u mal-Kunsill jekk aħna ma morrux ma' udin biex niddiskutu f'dawn in-negozjati. jekk ma rnexxinniex naslu għal ftehim bejnietna żgur li l-affarijiet se jkunu iktar diffiċli hemm bżonn illi aħna nieħdu il-pożizzjoni l-aħjar pożizzjoni sabiex eh, pal, eh, il-problema bħalissa mhix li hemm wis Ewropa imma hemm wis eh, qed tissemmaw leħinhom l-istati membri u l-Kunsill huwa għazem ċar ta' dan. jekk eh, hemm ħaġa li aħna nistgħu nitalmu mill-kriżi finanzjarja hija probabbilment li l-Ewropa wkoll hija żgħira wisq biex toħroġ ir-regoli xirqa biex jilqgħu kontra xi kriżi oħra. Nittama li dan nżom f'moħna tul il-proċess tan negozjati, aħna hawnhekk qegħdin naħdmu fl-interess tal-persuni u għal daqstant aħna rridu nirbħu din it-taqbida li għandna mal-Kunsill. Grazzi. Grazzi. Grazzi ħafna. Antonin. Nixtieq nirringrazzja l-Istur Garcia Margajo. Jina kelli l-opportunità illi nibqa' f'kuntatt miegħu tul il-proċess kollu u nitkellem fid-dettall miegħu dwar eh, kwistjonijiet ta' supervizjoni. Dan huwa debattitu kompless, ħafna suġġett diffiċli ma nistgħux nippretendu li se nsibu soluzzjoni malaj malaj. E, Sakemm mal-plenarja e, eh, ta', ta l-verdet din il-kwistjoni se tibqa' kwistjoni pendenti fl aħħar tliet xhur tas-sena li għaddiet Aħna bdejna b'dan il-proċess u naħseb illi rridu nifinalizzawh issa malar kemm jista' jkun għaliex bħala mexxej fuq linja ta' qoddim eh, l-Unjoni Ewropea trid tmur fil- b'dan il-pakket lest. Hemm kwistjonijiet oħrajn li rridu niddibattu fuqhom u għalek naħseb dak li aħna għanna namlu fil-proposti tagħna huwa li nipproponu natu importanza lil dawk l-aspetti fejn li nħossu li huma maturi bizzejed biex nistabilixu l-kriterji xierqa mingħajr ma nkunu nippruvaw natu il-possibilitajiet kolla. kollha. E kif mbagħad naħdmu għalix din hija it-tini darba li qed diskutu dawn l-emendi kien hemm massa kritika li jumbat tista' twassalna l-kompromess f'dan il-Parlament aħna ma naqblux 100% imma hemm persuni li laqas jaqblu 100% magħhom infushom imma naħseb illi uh, eh, nistaw nilħuq xi tip ta' ftehim mingħajr ħafna Eh, għanna ħafna kontributi minnaħat tal-Parlament, tal-Arrozjer, nafu xinu xini għal-pozizjoni tal-Kunsil. U l-pozizjoni tal-Kunsil waqt il-Presidenza Svediza forsi kienem xinu qasijiet emmek, għallek irridu namlu iktar sforz hemm eh, xi punti li huma importanti ħafna u għamilna progress fir rigward pereżempju tal-sostenibilità finanzjarja, il-ħtieġa li niggarantixxu l-istabilità li eh, tissir mhux biss fuq medda ta' żmien qasira, ma anke fuq medda ta' żmien medji u eh, medja u twila dawn huma affarijiet illi se jkollhom konsegwenzi u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm interazzjoni tajba bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u l-ekonomija reali, kompetizzjoni eh, ġusta, ja xi ħaġa li rridu niddiskutuha l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż fejn jiena jidher li li hemm eh, ftehim livelloli ta' ftehim fil-fatt Umbat dwar is-supervizjoni mhux biss fuq livell tekniku imma uh, li se jkollha wkoll effetti prudenzjali. Super, għamlek qed nirreferi dwar uh, supervizjoni illi tati iktar valur. Uh, aħna proponejna illi tinata definizzjoni ta' riskju sistemiku u eh, riskju transkonfinali u definizzjoni ta' riskju eh, sistemiku li fil-kas tal-Europa ikun ikopri u koll il-riskju sistemiku. Aħna nishtiqu illi eh, dan jiġi inkluż fil-premessi. Umbat il-sistema fuq bosta livelli, sistema Ewropea, u supervizjoni fuq livell nazzjonali u kif dawn se jorbtu flimkien u importanti li supervizjoni Ewropea ikolla natura li tkun uh, miftuħa, hemm bżonn li jkun hemm konsistenza jekk aħna rridu regoli grupp ta' regoli li joddu għal kulħadd, jekk ikonna l-istess ktib ta' regoli, allora mistoqsija hija se jkonna ktib wieħed jew tnejn, set ta' regoli għall entità tip ta' entità u ta' regoli għal tip ta' entità oħra. Jiena naħseb illi għanna ikonna uh, ktib wieħed bir-regoli mbagħad eh, hemm eh, ċerti elementi referu għal istituzzjonijiet li jirrappreżentaw ċertu tip ta' riskju. Għamnek għedin nitkelmu dwar regoli differenti imma għamna qed nitkellmu dwar ir-riskju wkoll u Iva, l-standards bat riskju Iva ta' jepwis imma irridu japplikaw għal daw kolla li għandhom jirrapprezentaw dan ir-riskju mux japplikaw għall-entità infissa. bat emżon ukoll ta' lista ta' setat hemm bżonn li ners u dejjem iktar lejn ċertu livell ta' omogeneità għamnek għanna autoritajiet li huma kompetenti li huma suppost responsabli għall-applikazzjoni tal-standards Ewropej u jekk huma qed japplikaw l-istess standards mela almenu għandhom ikollhom setat indaqs. Din għadha xi ħaġa pendenti jridu jkunu awtoritajiet b'saħħithom bil fuq l-standards tekniċi, trasferiment tagħhom għal atti delegati naqbel b'mod ġenerali fuq l-implementazzjoni għandu jkun hemm referenza uh, akbar għal uh, ktib ta' regoli wieħed jinsen nibqa' nisħaq fuq dan imma fl-istess ħin iridu nsaħħu nkabru l-indipendenza tal-awtoritajiet ta' supervizjoni naħseb li għamilna progress fuq l-aspetti li rigwardaw il-budget mod partikolari li huwa aspett importanti Is-supervizjoni għadna li trid tkun ibbażata fuq il-parteċipazzjoni u konsultazzjoni, hemmhekk ukoll għamilna progress fuq il-ftejmiet tagħna minn perspettiva demokratika hemm bżonn li jkun involut il-Parlament Ewropew. Aspett ieħor illi nista' ngħid li hija xi ħaġa li aħna għadna qed niddiskutuha, hawnhekk mhux qed referi għal supervizjoni ta' istituzzjonijiet sistemiċi imma uh, supervizjoni sistemika li huwa kunċett ħafna iktar wiesa rridu nifmu x'inhu riskju sistemiku kif nistgħu nidentifikaw, kif nistgħu narfu dawk l-attivitajiet illi minn natura tagħhom stess jaqgħu f'din il-kategorija u xodot hemm a dispożizzjoni u eh, xil-uħ irrid Naħseb li l-ewwel priorità tkun il-deposit eh, aħna ma rridux illi minna ħalla sittaxxa ikollu jagħmel tajjeb għal dawn l-ispejjeż. Hemm massa kritika kif għattilkom m'għandniex indewmu d-deċiżjonijiet eh, mingħajr bżonn dan huwa proċess demokratiku rridu nadottaw l-affarijiet pass pass u rridu nkomplu mixin pass pass għaliex dan mhux proċess li se nifinalizzaw eh, malaj malajr. Grazzi ħafna Sur Zaba Bidigan. Grazzi, naħseb li rridu nitkellmu dwar l-importanza ta' tlet rapporti nixtieq nispjega għaliex għandu jkun hemm artiklu 12 fuq l-assikurazzjoni. Raġunija ovvja. Hemm entitajiet tal-assikurazzjoni li jippreżentaw riskju sistematiku. Aħna dan rajni konfermat mi konvenzjoni ta' Ġiniva f'dan ir-rapport u allura proposti għas settur bankarju huma meħtieġa u għandhom ikunu applikabbli għal assicurazzjoni u għal-fond fu uh, entitajiet. Iżu, naqblu li hemm inqas risorsi fl-assikurazzjoni milli fis-sistema bankarja u aħna qegħdin naraw il-karatteristiċi ta' dan is-settur li huma as probabbli minn setturi oħrajn. Kontrarju għas-settur bankarju, Is-settur tal-assikurazzjoni jista' jitrasferixxi għal entitajiet oħrajn garanziji per eżempju jimminamizza s-situazzjonijiet fejn ikun neċessarju li inti salva entità. Aħna l-daqsat niproponu qafas Ewropew għal garanziji biex nkunu nistgħu niksbu livell xieraq ta' armonizzazzjoni u niggarantixxu garanziji aħna qed nipproponnu skemi ta' garanzija nazzjonali għal kull eh, stat membru għabbażi ta' protezzjoni u wkoll skema ta' assikurazzjoni u garanzija għal dawk il-kumpaniji li għandhom eh, qed jippreżentaw riskju sistematiku. Grazzi. Grazzi. Signora Gori. Grazzi ħafna. Jina se nipprova niġbor il-kummenti tiegħi biex bekk nkunu nistgħu niffukaw fuq dawk il-punti li probabbilment jistgħu joħolqu konflitti man fin-negozjati mal-Kunsill. Qed nipprova nara f'liema direzzjoni għandna nimxu biex nilqu kompromess. Kif diġà għal huwa importanti ħafna għal għas-supervisory body biex kun jistgħu supervizjoni tajjeb tajba U il-kwistjoni għawlenija hija din. L-għonet. il-poteri ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' qatt ta' awtoritajiet. L-awtoritajiet u d-deċiżjoni tagħhom għandha tkun waħda vinkolanti. U aħna għandna niżviluppaw istituzzjonijiet finanzjarji Dimensjoni Ewropea. Din hija xaġa importanti iva iżda hemm ukoll kwistjoni oħra li rapporter għandu jinkludi fid-deliberazzjonijiet. Hemm ħafna stati membri banek li sidin tagħhom huma barranin. U jekk aħna rridu supervizjoni finanzjarja dimensjoni Ewropea, Allora, kif ser taħdem din il-ħada f'dawn il-pajjiżi? Ser tkun qed titratta ma' sussidjarji li huma fidejn sidien barranin. Allura huwa importanti jekk is-supervizjoni hija fuq livell Ewropew, allura ir-responsabilità għandha tkun ukoll f'idejhom. Jista' jkun hemm riski ovvjament ċertu pajjiżi fej dawn fejn hemm dawn is-sussidjarji ta' dawn il-banek barranin. U importanti ħafna li l-investituri u dawk li qed ifadlu jkollhom xi tip ta' kumpens, però dan kollu mbagħad għandu ikun fuq livell Ewropew, protett fuq livell Ewropew. Hemm il-kwistjoni wkoll tal-proċedura Jina nħoss li il-Parlament għandu jiġi msaħħa, għandu jitkellem b'vuċi waħda, u jina nappoġġa bis dan bħala motta kif nitrattaw din il-kwistjoni, li mhijiex kwistjoni politika fl-aħħar mill-aħħar. Hija waħda teknika. Aħna smajna li il- fil-proposta tal-Parlament li l-poteri ta' teħid ta' deċiżjonijiet huma kwistjoni kbira ħafna u importanti u allura naħseb li għanna nintroduċu dawn b'mod gradwali, ma rridux naħlu ħin. U għanna nevitaw distorzjonijiet ta' situazzjonijiet dawk l-istati membri fej ħafna mill-banek għandhom sidin barranin Rigward ta' standards tekniċi, li hija kwistjoni importanti wkoll, Parlament Ewropew diġà issuġġerixxa li supervizjoni finanzjarja Ewropea għandha titratta bit kwistjonijiet transkonfinali fid dettal Naħseb li huwa importanti ħafna li jkollna definizzjoni ċara tar-ruoli biex bekk kulħadd ikun jaf x'inhu jagħmel. U l-autoritajiet nazjonali ma jamlux ix-xogħol tal-autoritajiet Ewropej. Hemm punt ieħor ċertezza legali għal stat membru. Dak li qegħdin huma kapaċi jagħmlu l-istati membri jekk huma ma jaqblux ma' deċiżjoni tal-awtoritajiet Ewropej. Irrid ikun hemm xi tip ta' appell Ovvjament se jkun hemm konsekwenzi fiskali u ma naħsibx li għaxar tijem u ma bizzejiet għandu jkunem tal-inqas xar biex jkunem appell. Iġbir tal-informazzjoni din hija xi importanti. Importanti li l-informazzjoni tilħaq tasal għand ehm, l-awtoritajiet finanzjari. Però mandiġ tkun organizzata bċertu tip li tiġi meqjusa bħala eh, pis finanzjarju mill-autoritajiet nazjonali. Il-punt li jmiss rappresentanza ta' Reserve Banks u l-Autorità Ewropea. Jiena naħseb li il-Banik Nazzjonali għandhom jiġu irrappreżentati f'dan ir-rigward u ma għandhom database u jistaw jiġġudikaw fuq kwistjonijiet ta' likwidità. Xi kommenti oħrajn biex nikkonkludi dwar li SRB u importanti naħseb. għal komitat tekniku Dan għandu jimbena mm, komitat tekniku. Dan huwa xogħol għall-esperti. Hemm proposti li l-akademiċi u riċerkaturi għandhom ikunu membri ta' dan il- din l-organizzazzjoni, pero naħseb li din jaxa tesaġera ta' wisq. Dawn għomx kwistjonijiet settorjali, dawn huma kwistjonijiet ġenerali li ti trattati mill-SRB. l punt dwar il- eh, Modi supervizorju importanti li kunem esperti mill panekta rezerva, riserva, pero li srb mandu jiġi rappresentat pal istituzzjoni fl-opinjoni tijaj. Hemm emendi U fil-fatt fl-ISRB fil-Kumitat Supervizorju għandu jkun hemm pajjiżi li mhux qegħdin fiż-żona ewro li għandhom jiġu rappreżentati wkoll. Iva naħseb li hemm bżonn li niddeċidu għaden, niddeċidu il-fatt. Għaliex dawn għandhom ikunu rappreżentati Jiena sottomettejt emenda għal dan u surti xen nifsu għal jaqbel ma din l-emenda. Grazzi, Sven. Xtaq titkellem inti mill-ġdid? Umbat naddu għal K, umbat jien. Fil-qosor ħafna bħala shadow rapporter fuq li SRB jiena nishtiq nejt li aħna bħala grupp tal-ħodor aħna għat għanna problema u nafu li aħna għedin f'minoranza, pero nishtiq najt li għanna problema ta' ripetizzjoni li l-istituzzjonijiet kollha li dawn is-27 stat għandhom jiġu rappresentati fil- Badista teħid ta' deċiżjonijiet jiġi rappreżentati fil-Banek Ċentrali kollha, etc. Ikolli ngħid li hemm xi tip ta' tensjoni bejn il-loġika kif kienet it-tajt is-Sinjora Rolling. Iva, irridu soluzzjoni Ewropea Iżda minnaħa l-oħra din il-loġika li aħna ma nistawx nażlu għat ta' nies biex nelimitaw id-daqs ta' dawn il-bodies u bl-istess mod jien nixtieq ngħid li aħna tajbin mal-prinċipju li il-Bank Ċentrali Ewropew għandu jkun fuq dimnet tal-ESRB Allura minn dan il-lat ma hemm differenti dan il-kumitat, grazzi. Grazzi kejjek jogħġbok. Grazzi, signora President. Importanti ħafna li najdilkom li dak li xtaqt najdi ġa intqal, allura jinser nikkonċentra fuq il-proċess ta' kif għanna nimxu minn issa l-qoddim. Naf li kemm xi minna minn ta' John Paul u se nipprova profonżon fil-qasar mara mela kemm jista' jkun. Jiena jiena xi rapportajt ta' dokument tal-assikurazzjoni u anke jekk jiena ma stajtx imur purku il-ġimgħa l-oħra u ngawdi xemx kien hemm li ħafna nies oħra li ma staw jagħmlu xejn ukoll ma jistgħux imorru lanqas. Aħna tlifna ġimgħa fejn kien hemm ħafna laqat importanti, allura tlifna ħafna ħin. Aħna wkoll tlibna din il-ġimgħa fuq id-dokument tal-assikurazzjoni għaliex Il-rapporter għal-kem mux tortijaw u għawkol mux disponibli din il ġema u għallura dokumenti tal-assikurazzjoni għat jitilfu ġematejn sħaħ fi żmien kritiku ħafna smot partikolari jekk aħna se nibbużaw fl-erba ta' Mejju. Għaw kwistjonijiet. Id-dokument tal-assikurazzjoni kif qalu oħrajn huwa differenti mit-tnejn l-oħra u lan u li nippruvaw arbu dawn it-tlet dokumenti malajr malajr u iżommuhom simili ħafna kemm jista' jkun. Aħna però ma qegħdin il-bot ħafna milli nagħmlu dawn għax dawn tliet dokumenti mihomx komparabbli u laqas huma skont l-istess prinċipji fuq ċertu kwistjonijiet. Aħna għandna erba' tijem xogħol Manna l-ebda rapporter disponibli għal dawn it-tlet dokumenti u għallura jina mħasba minħabba l-fat li marajt l-ebda voting list li ser ikunu komplessi ħafna irridu nibdew naħdmu fuqhom. Kif ser nivutaw aħna fl-erba ta' Mejju? Jiena s-soltu ngħid dan fil-laqgħa tal-koordinaturi li ġid differita wkoll mill-ġimgħa l-oħra. Allura kollox Bil-kontra ġara dan l-aħħar mhux tort tal-kumitat iżda minħabba il-vulkan eh, li ħoloq ħafna problemi. Ir-realtà id-din, l-aġenda tal-ikofin jidher li m'għandix l-arkitettura supervizorja eh, fuq l-aġenda għażmien qarib u allura jiena nixtieq ninaqat Mr. Bolman u ngħidilkom li nixtieq li dan ix-xogħol isir b'mod tajjeb Għanna nieħdu bżijat ħin biex niddiskutu l-emendi dokumenti kollha b'mod inklusiv u għanna nilataw dan il-ħin biex bekk ma din l-istituzzjoni tiġi formata f'jannar tal-2011 ma jkonniex kontroversi kbar. Naħseb li rridu nagħlal daw il-proċess li permezz jew ser niksbu eh, dak li nixtiequ niksbu u ma nippruvawx noqogħdu naqdu kollox flimkien u nippruvaw naġu l-proċess biex nlaħqu f'madwar erba' tiegħi oħra. Grazzi ħafna. Zgur li għandi ħafna xinajt dwar pakket supervizorju nifsu, pero naħseb li huwa importanti li nindirizza xi ftit mill-kwistjonijiet fuq it-timetabling. Aħna dejjem edna li ser nippruvaw naħdmu malajr kemm jista' jkun u li ma konni ser nissakrifikaw il-kwalità għal proċess iktar maġġel u fil-fatt ekkadna naħsbu kif għadha kemm qalet kej il-koordinaturi iktar tard illum ser jiddiskutu kif ser noperaw, se naħdmu. U biex nittardjaw ftit il-votazzjoni mill ma noħol u wis problemi kif ser jittijat il-vot, kif ser ikun il-metodu ta' ħidma fi dan it-trialogu għaliex nofs il-kumitat il rappreżentat jista' jurina li din hija xi ħaġa daqsxejn delikata. Iż naraw kif se naħdmu ma' tim ta' negozjati. Irridu wkoll naraw li ma' livell se jkollna trialogi għaliex hemm xi differenzi, differenzi politiċi bejnietna. U rridu naraw eżattament flima ordni rridu li jsiru il-trialogi ta' livell oli politiku. Hemm ukoll ir-relazzjoni ma' punti oħrajn kif qal is-Sur Verber fuq l-atti delegati per il-Kumitat tal-Ikon kien proattiv ħafna dwar dan u jiena nispera. Jina ħdimt eh, ħafna uh, ma' Sinjura Sanchez Presedo biex niprofa nassigura li fejn il-Parlament qed jipprova jafas fuq dawn dan ikun jisejrħa il-lanijiet ewlenin għaliex għandna ħafna important, importanti li rridu nieħdu. Jien ukoll ser ikolli laqat għada ma' rappreżentanti mill eh, mit-teżor Spanjol biex nippruvaw insibu metodoloġija tajba. Is-segretarjat ukoll għalli li illum wara nofsinhar se ikonna l-ewwel abbozz tal-lista tal-votazzjonijiet f'rigward tal- Memendi ta' kompromess ovvjament ma tistax tkun waħda finalizzata, però xorta waħda tkun utli li naraw x'inhuma x'inhi l-ordni ta' kif eh, ser nivvutaw biex għall-inqas ikonna l-ewwel abbot u dan ser ikun tajnuna. Jiena ċerta li il-data li ser nifrudaw fuq ovvjament ser ikonna nerdaw nanalizaw iktar tard. Jattiġ li ikonna pozizjonijiet varji, għal xinkella jek ma jkunix pozizjonijiet varji, pozizjonijiet ma kunix nistaw nifrudaw fl-erba ta' meju. Aħna ovvjament se nieħdu deċiżjoni, deċiżjoni kollettiva. dak li namel is-soltu huwa li mmur lura għar-rapporters li jishtiq u jitkellmu l-ordni bil-kontra ta' kif tkellmu qabel għaliex kif ngħidu inti dejjem tibda l-ewwel għaw ġati li jishtiq jitkellem? X'koordinatur ieħor li jishtiq jitkellem? Allura f'dak il-każ jidher li inti mis sur Margajo. Siento, Presidente. Scusami, Signora President. Ċiftit tal-punti fil-qosor. Iktar ħaġa importanti bħalissa mhijiex il-veloċità, mija direzzjoni. Aħna palissa għaddejn imbaħru bil-Queen Mary u meta nibdew bastiment daqse kbir u diffiċli li nżommu fuq ir-rotta tajba. Personalment, ġaxi opinjoni ftit patriottika, nixtieq li din tiġi approvata taħt il-Presidenza Spanjola, imma nistennew naraw. Tin ħaġa qabel. Aħna qegħdin f'eżerċizzju provizjonali. Jiena grat għall sforzi li għamlu rapporters li provaw jaħdmu pass maġġel mingħajr ma kellu emendi tradotti. Aħna konna naħdmu b'lingwa li miex tagħna, aħna żammejna kuntat permanenti ma' xulxin. Il-grupp tal-konservativi għajmu kwistjoni dwar ftehim inizjali biex iqasmu r-raba l-erba rapporti fost l-erba gruppi skont numru tagħhom. U l-opinjoni komuni tal-filosofija eh, kienet dina ċaħna provajna nilħu soluzzjonijiet tekniċi fej kien possibli. divorzju sar u il-grupp jirrappreżenta dak kollu li rappresenta issa. Iżda jiena miftuħ għal grupp tal-konservativi biex niddiskutu dak kollu li għanna bżon niddiskutu. Iżda ħna irridu nsibu bażi komuni ma l-persuni li għandhom opinjonijiet komuni u għalek jina provajt noħroġ b'test konsolidat u ser niprofa ninforma lil kulħadd dwar il-konklużjonijiet temporani tagħna. Il-kwistjoni ċentrali hija dik ta' supervizjoni ta' riskju u jew istituzzjonijiet sistemiċi. Il-kollega tiegħi għandu ħafna affarijiet sbieħ għallet li din kienet xi kwistjoni ta' moda dan mhux il-każ jiena kont insegwi l-moda ta' tal-ħarifa mbagħad żammejt ma' dik tax-xitwa u sa għandi dik ta' rebija. Jien m'għandix ngħid li jina qatt ma nibdel l-idea tiegħi. Jiena anzi faċli nibdel opinjoni. Għandi problemi serji marbuta ma dak li qed niddiskutu hawnhekk din il-moda tar-rebbija ħarġet mill-G20, ħarġet mill-Istrateġija tal konsil tal-2020 mill-Kummissjoni u l-aħħar proposta reċenti mamul mill-Kummissarju Barnier fil-Madrid kif ukoll il-moda li ġejja mill-Istati Uniti fejn titkellem dwar supervizjoni aktar kwalifikata jiena naqbel li biex ikun istituzzjoni infisra bħala sistemika jridu nħarsu lej kriterja aktar sofistikata mhux biss id-daqs. Jiena naqbel illi biex ikun hemm riskju sistemiku huwa l-mudell ta' kummerċ illi huwa importanti. Dan jiddependi tkun xi fera li qed topera fiħdan ferat li huma marbuta ma' ferat oħrajn Dan huwa riskju differenti ovvjament, hemm riskju ta' kontaminazzjoni. Sistema tradizzjonali ta', depos ta depositu mhux l-istess bħal sistema ta' investiment jew inkella kodba tal-kummerċ komplikat illi jkun fis-suq ta' li wieħed ikun fis-suq ta' derivativi mhux l-istess bħal ma wieħed ikun barra minn dan is-suq. Allura kif se nsibu soluzzjoni għal din il-problema? Problema tal-lista. Hemm żewġ argumenti li u jattiġu diffizi għonek li din istituzzjoni tkun fuq il-lista u bħal eżerċizzju ta' black marking imma fl-istess waqt għalu li li jista' jkun ta' vantaġġ kompetittiv tista' tkun il-ħaġa jew l-oħra. Kif għal is surpresado Kif kienet jgħid is surpresado ma jistax ikollok l-aqwa ħaġa dejjem. Iżda hemm problema ta' sostanza. Aħna ma nistax nippermettu li dawn l-istituzzjonijiet ifallu għaliex huwa minnu illi hemm istituzzjonijiet illi jistgħu jifallu. minar ma joħolqu xi problemi għas-sistema jew l-ekonomija ġenerali, iżda hemm oħrajn illi ma jistaw xifallu. Allura meta aħna ser nejdu l-om biex jikontribuxu għal xi fond biex minħala 16 ma jkollx għal fejja ħallas din nagħmluha ex ante jew inkella nagħmluha meta jkun hemm xi sinjal li huma konformi ma' xi numru ta' kriterja għaliex jekk ikun dan l-aħħar każ dan ikun tard twis. Jekk aħna nejdu li għandna bżonn ta' supervizjoni kwalifikata rridu jkontribuxxu għal xi fond biex eh, minħalla 16 ma jkollux għal fejn ħallas din l-ossessjoni tiegħi Mela allura Narġaw nirritornaw lura għal moda tal-rebbija. Din hija l-idea tiegħi, din mhix ħaġa faċli. L-aħħar argument huwa illi l-moda tar-rebbija waslet ukoll fi dan l-istati membri u ma jridu jħarbu mill-fondi Franza u l-Ġermanja per eżempju, u sekk kien ferrat li din joperaw f'Londra u l-ispejjes biex dawn ikoperaw ma ferrat f'bank eh, Ġermaniż ġewwa Londra, dan ser ikun qed jibbenefika mill-fond Ġermaniż u l-klijent li opera f'Londra mal-fera ġewwa Franza eh, qed jopera mal-fera Franċiża u dawn iż-żewġ fondi jistgħu ma jkunux l-istess, jistgħu jkunu differenti. U hemmhekk ikun hemm tinħoloq problema ta' kompetizzjoni naqrajt artiklu l-aħħar darba illi beda billi jgħid illi fejn ikun hemm periklu wieħed irid jieħu t-tempju lil lil Filistines. Imma parti minne jiena sar ikolli nħallas biex narġa' nibnieh dan it-tempju. Allura kien hemm font wieħed u issa għandna tnejn. dak kon qegħdin niddiskutu l-proposta ma ġietx minn għandi jiena ħadta minn għand il-Grupp Soċjalista għaliex hemm żewġ fondi. Għaliex l-għan huwa differenti id-deposit garanti u l-ħlas ta' intervent biex minn ħallas it-taxxi ma jkollux għalfejn ħallas biex ma jgarantixxi d-depożitu jrid jiggarantixxi l-livell tad-depożitu u l-livell ta' riskju tal-istituzzjoni. Wieħed jamministra aspett wieħed dak li ta' tħassib huwa l-riskju morali. Ma nistax nippermettu l-istituzzjoni taqa għalix eh, sertiħu il-tempju u l-Filistines f'daqqa u titħallas biex tarġa tibni il-tempju u jekk minħalla 16 ser ħalla saldan dan bil-qsim tal-pis, e, x'ser nagħmlu hawnhekk? Ser nestabilixu buffer zone biex e, minħalla 16 ma jkollux għalfejn iħallas u l-istituzzjonijiet finanzjari kunu dawk li ħalsu mhux minħalla 16 ma jkunux għalfejn użaw il-flus ta' minn ħallas it-taxxa dinja hija li neħejni għam mir-rapport fuq inizjativa ta' soċjalisti wkoll. Aħna qed ngħidu li Main Street ma jridx ħallas għal Wall Street. Rrid ħallas tard kemm jista' jkun. U dan ma jridx jiġi permezz tal pref finanzjament tal-fondi. Apparentament kulħadd jaqbel dwar dan il-G20 l unici pajjiżi li ma qablux fl-ħalaqa tal-G20 kienu il-Kanada u in-New Zealand. New Zealand għandha model illi huwa ibbażat fuq sistema ta' ferrat li huma suġġetti għal supervizjoni nazzjonali. Dan huwa il-kontrarju tas-suq uniku u dan il-modell seta' jiġi applikat qabel l-1957 issa ġraw ħafna affarijiet għandna problema ta' istituzzjonijiet sistemiċi eh, Ewropej. Eh, Istituzzjoni ta' Ewropej jew dimensjoni Ewropea li tista' tikkontamina s-sistema kollha u għalhekk dan irridu narġaw naħsbuh mill ġdijt L-aħħar ħaġa, dak kollu li s-ser namlu issa ma nistaw namlu għat iktar għalix eh, kif imorru l-effetti tal-krizi sa nerġu nirritornaw għal-normal sa kem tarġa tfeċ krizi oħra. Jow, kunem xie prodott fuq issu illi qed joħroq problema serja, mbagħad il-problema tkun aħna konna konformi ma' responsabilità tagħna. Responsabilità li għandna bħalissa l-battalja tal-Ingilterra. Intrepet erba' snin wara, iżda din intrepet mill-bidu tagħha, mill-bidu net. Naħseb li huwa aktar faċli nilħu ftehim fil-Presidenza Spanjola milli f'dik Belġana għaliex ħadd ma jaf min ser ikun qed jirrappreżenta il-Presidenza Belġana. U għalhekk huwa fl-interess tiegħi illi dawn l-affarijiet isiru malajr kemm jista' jkun. Kolli nistqar magħkom illi dinja rebħa għassu Rodriguez Zapatero u jiena nishtiqa li din tiġi dotata taħt il prezenza Spanjola, jekk il-vot jiġi post post, jiena lest li naqbel ma dan, x'nista' ngħid, Sinjora President. Jien ma nistax naġġel aktar milli jaġġilt, dawn hum kistjonijiet komplessi aħna rridu nilħu bil. Fosti rapporters, Umbat dan għadduħ għal-kollegi l-oħra u koll għalix il-Parlament Demokratiku ek jaħdem. Jina kont trasparenti ħafna ek naħseb tkellimt bil-miftuħ ma' rapporter su ma' kulħadd, grazzi. Tajja pwis. Jiena, ma nistax nemmen l spiċċajna baxar minuti. Abel, xtaqtej xi ħaġa? Iva. Minuta malaj malaj. Jiena nixtieq ngħid li naqbel ma' Sur Garcia Margallo. Jien mhux ser noqgħod nidħol fid-debattitu dwar supervizjoni sistemika. Jiena naħseb li din waħda mill ewlenin, imma ma trix tiġġustifika id minn. Għaliex fi żmien ġimma aħna ser nkunu fl-istess qagħda. Għal iktar ħaġa li hija hija li aħna nagħmlu użu minn proċess akbar biex dan jiġi e, malu hekk kif aħna jkollna vot f'dan il-kumitat jiena favur li aħna din nagħmluha malajk hemm jista' jkun u blaqwa mod possibbli. Aħna irridu nżommu mal-impenji tagħna. Aħna irridu nistabilixxu il pakketta ta' supervizjoni immedjatament. Aħna irridu nkunu kapaċi illi mmorru fil li mis tal g dan ir-riżultat fidejna. Jinaħseb li jekk ma jkunx hemm xi xkiel kbir aħna nistgħu inżommu mad-dati li għandna. Tan ma jfissirx li ser insibu soluzzjoni fuq il-kwistjonijiet kollha, imma ma' żmien irridu nkomplu niddiskutu dan u jiena żgur li aħna ser nilħu ser naslu għal dawn is-soluzzjonijiet dan il-kumitat huwa parti mill-proċess parlamentarju, imma mhuwiex il-proċess parlamentarju kollu. U għalhekk irridu nkunu kapaċi nagħmlu ġestjoni tajba tal-ħin tagħna. Grazzi issa spiċċajna ta' bilħaq, jekk xi ħadd jixtieq jikellimni jiena se nkun hawnhekk disponibbli għal minuti li ġejjin. Imbagħad ovvjament ser ikonna la oħra illum wara nofsinhar. għanna laqa miftuħa tal-koordinaturi nixtieq nfakkarkom għanna din il-laqa l-lum